So, good afternoon everybody. Mela għan nofsen tajb il-kulħat, merħba mela, bikom l-ura għal di sessjoni għan of narf fir dan il-komitat. Kħiġabkom si postkom bil-eda kem jistajkom għal-ajr u b'mod kwiet għan nibda billi ndu fuq il-koordinaturi u deċizjoniet li ħadna dal-ħodu talba mill-gruppi dwar aġenda siktar tard F'April ħanaħdmu fuq il- il-Donana National Park fuq il-Garonja, l-impjant nukleari tal-Garonja u ratifikazzjoni ta' trattat fuq l-agenda ta' april, petizzjoni dwar drittijiet tal-elezzjoni ta' ċittadini u fi 29 ta' ġunju ħajkun hemm ismih pubbliku fuq eh, il-nuqqas ta' stat u fi rapport annwali tal-2016 tal-Ombudsman Ewropew tal-SND u għana kontenti b'dan, rekomendazzjoniet kontestati saru minnaħa tiegħi u xi petizzjoni ħajkom pendenti bħala segwitu tal-biet dwar il-punti B saru dwar fact-finding eh, visits u smieħ kien hemm żewġ żgħajjar se jsiru fit-tieni semestru tal-2017 l-ewwel eh, ħajmorru Taranto fl-Italja fl-Ulju u mbagħad l-Arkana l-Arnaka f'Ċipru f'Settembru u għad-delegazzjoni e, għal Madrid id-deċida se jkun Hugh Turton Dolling mill-SND un bat koordinaturi tal-SND proposti għal smiħ fuq protezzjoni ta' ħaddiema temporani li għandi ħajsiru iktar ta' din is-sena diskriminazzjoni ta' ċittadini Ewropej fi stati membri u protezzjoni ta' minoranzi sa' jisir smiħ fl-4 ta' Mejju. Umbat kol kon għaddin li diskutu il-Petty Portal u deċidejna li okkazjonalment meta jkunem kwistjonijiet pressjant eh, persona eh, ta' pressjoni ħajkunem il-lingwi kollha u notifika eh, tal-status online waqt li jkun eh, teknikament fattibli l-lum mux il-kas illum għal dawk li appoġġjaw eh, il-petizzjonijiet. Fuq il-netwerk jina kontenta najdilkom illi l-biraħ aħna nidejna il-peti network u kien ta' suċċess. Attendenza mill-MPs, mill-komitati kollha konċernati u għalina bħala komitat kien ta' suċċess kbir u issa nittama il-kollegi jibqgħu impenjati marbutin li jipparteċipaw u jagħtu l-kontribuzzjoni tagħkom fil dan il-netwerk. Il-koordinaturi ftehmu wkoll fuq l-istudju ta' study plans e, e, e, fuq il-kas tal-il-pup fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea fuq persuni wkoll ta' diżabiltajiet u l-adozzjoni tal-aħħar rapport tal-grupp ta' ħidma fuq iċ-Child Welfare Koordinaturi ftehmu li jivvotaw fuq l-emendi għar-rapport u l-PPE semmew li jkunu f'pożizzjoni li jippreżentaw opinjoni ta' minoranza koordinaturi ħadu nota ta' punti eh, u ma kienx hemm punti oħra fuq affarijiet oħra. U bek nistgħu eh, niknalqu fuq ir rapport tal-laqgħa ta' koordinaturi. Issa nimxu l-qudiem ngħaddu l-qudiem għal-vot. Ninformakom ukoll illi minħabba il-regoli ġodda ta' preċedur li aħna adottajna u li huma fis-seħħ sa mill-ewwel ta' jannata ta' dis-sena biex ikollna kworum għanna bżon ninkunu terz tal-numru tal-terz tal-komitat illi jġifiri 12 li hu il-kas, allura nistgħu ngħaddu l-vot fuq il monitorax l-applikazzjoni ta' jumo tal-2015 dawk favur, dawk kontra astensjoniet ma ġiċ aċċettata. Emenda tnej, dawk favur, dawk kontra, astensjoniet adottata. Emenda tlieta, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet mhux aċċettata. Amenda ta' kompromess A, dawk favur, dawk kontra, astensjoniet adottata. Emenda t-mienja, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottata. Emenda disa, dawk favur, daw kontra astensjonijiet adottata. Numru 10 f'żewġ partijiet l-ewwel parti anzi taqa' qed President. It-tieni parti ma taqax dak favur daw kontra astensjonijiet adottata. Emenda numru 13 favur kontra astensjonijiet ma ġietx eċċettata. Emenda 12 dawk favur daw kontra assenzjonijiet adottata. Emenda 14 dak favur, daw kontra assenzjonijiet adottata. Emenda 15 dak favur, daw kontra astensjonijiet meġiċ accettata. 16 dak favur, daw kontra astensjonijiet maġiċ accettata. 17 dak favur daw kontra, assenzjonijiet mhux aċċettata. 18 dak favur daw kontra, irridu nivverifikaw. Mela niftaħ il-vot għall-emenda 18. adottata, dak satax, dak favur, dak kontra astensjonijiet adottata, 20 dak favur, dak kontra astensjonijiet adottata, 20 dak favur, dak kontra astensjonijiet adottata. 22 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 23 zaċ partijiet l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet adottata. It-tieni parti skużawni, fuq ija 22 ġiet adottata, tajt il-President immorru lura. Numru 22. Votazzjoni elettronika miftuħa. U issa l-votazzjoni maluqa għaddi bwieħed, għadottada bwieħed, b'vot wieħed. Ipprovajt tajjeb ħafna sur preda. Issa t-tini parti ta' 23 dak favur. Dak kontra astenzjoniet ma ġiċ aċċettata. Emmen ta' 24 dak favur dak kontra ta' adottata. 25 dak favur dak kontra ta' adottata. 26 dak favur dak kontra astenzjoniet din rridu niverifikawa. Votazzjoni elettronika miftuħa fuq 26 miftuħa l-verifika u issa votazzjoni magħluqa u adottata Kom ta' kompromess B u favur dak kontra s-sensjonijiet adottata. Issa 31 dawk favur dak kontra s-sensjonijiet adottata. 32 dawk favur dawk kontra sensjonijiet adottata. 33 dawk taqa. Issa 34 dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottata. 35 dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottata. 36 dawk favur dawk kontra astensjonijiet niverifikawa elettronikament. Votazzjoni miftuħa għal 36. Votazzjoni maluqa u nissu naraw li hi adottata. kletin daw favur, dawk kontra, assenzjonijiet adottata. 38 b'emenda bil-fom, dawk favur, kontra, assenzjonijiet ma rridu niverifikawa, niftaħ il-votazzjoni il il elettronika biex niverifikawa. Issa miftuħa votazzjoni. U issa laqnija. U hija adottata sew ġifieri bmoċċar. ċar. 39 dawk favur. Surpreda adottata. Emend derbajn f'żewġ partijiet. Ledi taqa. L-ewwel parti taqa' Issa t-tini parti ta' erbajn e, e, nifutaw fuq dak favur kontra astensjoniet ġita adottata. U erbajn dak favur ta' għaw koll. erbajn dak favur kontra astensjonijiet adottata, 43 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet adottata, erbajn dak favur, kontra astensjonijiet adottata, u l-abbozz ta' opinjoni kem, kollha kemm il-votazzjoni elettronika miftuħa. U l-votazzjoni issa hija magħluqa. U ġiet adottata b'mod ċar ħafna. Grazzi ta' da kollu. u dawk li għandhom intenzjoni li jħallu l-kamra kjoġobkom għamlu dan malajr ħafna u bil-kwiet kollu. And now, issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda li huwa wieħed dak numru 11 huwa diskussjoni importanti ħafna li ħajkolna l-aħħar report tal-grupp ta' ħidma fuq kwistjonijiet ta' benessi ta' tfal, child welfare, napprezza verament jekk il-kollegi joqogħdu kwieti biex noqogħdu naħdmu fuq l-aġenda kif għandna llum. Nixtieq nagħti l-kelma l-ewwel li ċer tal-grupp ta' ħidma Is-Sinjura Evi, jekk joġbu kandek il-kelma. Grazzi President, la bosta dokument ta' xogħol finali huwa huwa eh, riżultat ta' xogħol ta' ilu għaddej eh, għaddejlu minnu iktar minn sena fuq din il-kwistjoni, fuq problemati li ħarġu mill-petizzjoni ta' ċittadini Ewropej li ġew dikjerati bħala meritevoli u li naraw dak li ju stabilit fil-konferment tal-mandat li natanna il-grupp ta' ħidma konċentra fuq erba, erba punti importanti li fuqhom ħarġu e, e, ċerti problemi e, ta' sistema li kopru fuq il-responsabilità fuq il-livell ta' Unjoni Ewropea għal beneficju ta' ċittadini kollha. Dawn l-erba punti importanti li ġiet kienu is-sottrazzjoni internazzjonali ta' minorenni, ir-ruoli ta' fil-kwadru komplessiv tal-familja, l-adozzjoni mhux konsensuali fil-Renju Unit, is-suġġett ta' tfal li jintilfu fi Spanja u wara petizzjoni li ġew prezentati kien hemm il-ħtieġa li naffrontaw mod iżjed dettaljat punt ieħor dwar xed jiġri bħala welfare ta' tfal fin-nata fuq tal-Ewropa. Kien hemm diversi eh, esperti, stakeholders u membri diversi f'daw id-diskussjonijiet u biex naraw id-diskriminazzjoni li għaddejja u b'interpretazzjoni ta' ta' regolamenti nazzjonali. Kif ukoll eh, eh, punti legali tal-Unjoni Ewropea. Pala Presidenta jiena kelli qudiemi e, budget limitat biex inkunu u biex inkunu nistgħu eh, niffaċċjaw ix-xogħol tagħna biex joħorġu eh, punti minnaħa tal-esperti minnaħa tal-gruppi politiċi kollha għal ċerti raġunijiet meta ġew preżentati iċ-ċirkustanza li fihom eh, kien impossibbli ftehim bejnietna fil-mument tal-adozzjoni tal-għażliet tal-aħħar aħna ddejna wkoll għal pożizzjoni demokratika tal-maġġoranza Dan kien fil kasta tal-esperti, esperti li ġew mistiedna, da ġara wkoll l-formazzjoni tal-ewwel parti deskrittiva il-punti e, eh, fattuali u legali fit-tmin laqat li saru fuq ir-rakkomandazzjonijiet fl-aħħar mill-aħħar u rakkomandazzjonijiet fl-aħħar kif li kif tafu jista' jkunu oġġett ta' attività minnaħa tal-membri ta' dan il-kumitat. F'dan il-dokument hemm l-espressjoni konklużiva ta' dak li ġara fil-laqat ħidma biex aħna nagħtu l-deputati kollha kwadru sħiħ fuq is-suġġetti kollha li għaddejna minnhom aħna u x-xogħol kollu aħna ħsibna biex nintegraw id-dokumenti importanti kollha bħala annexes fuq il-grupp ta' fuq ix-xogħol fuq ir-rapport u da ħajkunu tajnuna l-membri kollha biex huma jaslu biex jgħaddu għal deċiżjoni aħħarija tagħhom. Fuq il-pjan ta' rakkomandazzjonijiet aħħarin li jikkonkludu id-dokument ta' ħidma fil-qosor nisħa fuq l-aħjar kooperazzjoni tal-istati membri biex jaħdmu fuq leġislazzjoni li għandhom impatt fuq eh, l-interess l-iktar importanti fuq minorenni. U daw tal-axħar kif ukoll l-autoritajiet kompetenti u ċittadini bħal per eżempju d-dover tagħhom tal-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea li timmonitori tagħmel monitoraġġ u analiżi eh, bl-aktar bl-aħjar mod il-prattiċi li hemm fl-istati membri li waslu għal deċiżjonijiet fl-ambitu ta' kontroversi fuq responsabilità tal-ġenituri fuq id-dritti ta' żjajjar u fuq kwistjonijiet ta' u kolta' ta' għandhom korrelazzjoni ċara fuq il-benessi ta' tfal minorenni. Għadu għatem differenzi bejnietna biex aħna nissanzjonaw diskriminazzjoniet biex għal-futur il-verifikar niverifikaw id-drittijiet fundamentali tagħhom. Nikkonsidraw ukoll li f'ċerti każijiet il-kollaborazzjonijiet mal-awtoritajiet tal-Istati membri kienet limitata ħafna u ma kienx sodisfaċenti kien jidher ċar fuq ir-responsabilità ta' ċittadini eh, eh, involuti il-petizzjoniet jidru li għandhom bżonn jibqgħu pendenti biex sakemm naslu Eh, għal kjarezza sħiħa. Issa qed nistennew li nistennew nisimgħu eh, l-kollegi tagħna għal kontribuzzjonijiet minn tagħkom. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna Leonora ta' dan. U kien vjaġġ twil ħafna u grazzi tax-xogħol li intom tfajtu fuq u da' suġġett u l-grupp ta' ħidma s-seda qed jiffinalizza ix xogħol tiegħu qegħdin tippreżentaw l bosta rapport. Ir-rapport huwa maqsum fi tnejn l-ewwel wieħed fuq ir-riżultat ta' laqgħat differenti u t-tieni huwa l-issa ta' rakkomandazzjonijiet huwa l-issa ta' rakkomandazzjonijiet aħna nistgħu nivvutaw emendi u l-iskadenza l-emendi ħatkun it-30 ta' Marzu fit-tlieta ta' nofsinhar 30 ta' marzu it-tlieta dwar nofsinhar. Hija <coughs> Now I'm happy to to hija l-lista eh, biex il-lista ta' rekomendazzjonijiet. Jibda skont il-lista tiegħi is-Surbilan. Grazzi ħafna, Presidenta. nixtieq nesprimi l-istaġib tiegħi. Fuq il-mod zbilanċjat li r-rapport ġie miktub, speċjalment il-punt numru 4 il-Youth Office, l-Uffiċċju taż-Żgħażagħ, u nixtieq nesprimi l-aġeb tiegħi fuq il-fatt li mhux ġurnalist li kien li huwa ekspetizzjonant imma kien ġie ikkundannat fl-Italja u konċeda dan bil-miktub naħseb dan huwa abbuż għal dan il-grupp. Grazzi. Thank you very much. The floor is still open. Grazzi il-lista tiegħi għadha miftuħa għaw xi ħadd mill-SND jixtieq jieħu l-kelma. Le mux il kas Rappresentanti jisijar, is-Sur Marjas mhux hawn? Arrite edaw, tiċtiqtiħu l-kelma? Le? Memħat mil ħodor The recommendation, yeah, yeah. Okay. The floor is still open. Anybody else that would like? to Tajjeb wis, hemm xi ħadd ieħor li jitkellem dwar dan. Peter. Forsi dan huwa l-ewwel grupp ta' ħidma li kellna fil-Kumitat Peti nixtieq infakkarkom dwar Il-grupp ta' ħidma tal-Gwardja Kostali Spanjola eh, xi ħaġa li kienet tajba ħafna, eh, ħdimna tajjeb ħafna u dan ix-xogħol wassal għal bidla fil-liġi Spanjola. Mbagħad kien hemm gruppi ta' ħidma oħrajn fejn kien hemm konsensus, ix-xogħol mexa ħarir. Ħdimna tajjeb. Mbagħad kien hemm ukoll il-grupp ta' ħidma tad drittijiet tat tfal Ma forse ma ngħidux l-istess ħaġa. Aħna fil-PPE imħazbin dwar naqqas ta' konsensus hemmhekk. Laqqas biss kien hemm tentattiv biex wieħed jilħaq konsensus u l-opinjoni tal-PPE kienet injorata. Kenna l-impressjoni aħna li xi gruppi biss kienu attivi u l-informazzjoni waslet ilna tard wisq għal li kien imiss dwar il-kontenut. Kif qal survide naħseb li hija ħasra li naħsbu dwar Kolombo, jekk inti għandek petizzjonant minn banda. Imbagħad jiġu definiti mill-ġdid bħala esperti u jkollok eh, il-kwotazzjoni ta' Sinjura Kolombo fir rapport dawn jiġu ppreżentati bħala stqarrijiet u milli jidher kien hemm konflitt bejna u bejn il-liġi u kellna r-riżultati wkoll ta' żjajjar ta' fact finding ukoll fejn aħna morna Londra u l-Ġermanja wkoll, però r-riżultati ma ġewx inklużi. Kien hemm fact finding mission fil-Ġermanja fir-rapport finali mbagħad intqal li ma kienx hemm żbalji sistematiċi. Aħna iprovajna ninkludu l sur Hoffman fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet huwa jaħdem fl-Uffiċċju taż-żgħażagħ u bħal pa' Sinjura Colombo kien qoddim il-qrati Italjani wkoll, però l-kummenti tiegħu ma semmewx fir-rapport ġew miżjuda fl-anness imbagħad wara. Il-fatti huma ppreżentati anzi bil-kontra eh, suppożizzjonijiet huma ppreżentati bħala fatti huma biss suppożizzjonijiet min-naħa tal-petizzjonant eh, però u aħna maħniex kuntenti b'dan ix-xogħol naħsbu li hija bażi ħażina għal ħidma ġejjena tagħna. U ma naħsbux li eh, hemm progress. L-unika ħaġa tajba dwar din il-biċċa xogħol ħażina hija li l-Kumitat Peti issa qiegħed jerġa' jindirizza il-petizzjoni u fl-aħħar nistgħu nażlu għal konklużjoni. is Carlsen. Grazzi. Ħan nitkellem issa. Jiena nirrispetta bisħieħ il-kollega Ġermaniż li huwa kritiku Eh, fir-rigward ta' dan il-qasam. Dwar il-kritika l-Jugendamt, ovvjament, il-kritika tiegħek jaf tkun ġustifikata u tista' tikkritika s-sors tagħna, però jiddispjaċini li inti semmej dak biss. Jiena ili daqsxejn f'dan il-Parlament u naħseb li għandu punt dan ir-rapport jiena bħala politiku indirizzajt affarijiet marbutin ma' tfal u naħseb li eh, fil-grupp tagħna, fil-grupp ta' ħidma tagħna forsi ma nafx ma mxejniex sew. Però jiena niddefendi il-kollega tiegħi li qed jiddefendi il- ħidma tal-grupp ta' ħidma kien importanti li din il-kwistjoni nindirizzawha għaliex din hija marbuta mal-Ewropa kollha u importanti li nqisu l-punti ewlenin fir-rapport. Nagħmlu hekk u naraw x'inhuma l-kundizzjonijiet ta' għajxien ta' tfal fil-pajjiżi differenti li qegħdin jikkoperaw flimkien. Jiena naħseb li huwa diffiċli ħafna li wieħed jadotta pożizzjoni fuq punti bħal dawk indirizzati mill-kollegi Ġermaniżi għaliex mhux dejjem ikollok il-mezzi biex tagħmel dan. Però li nista' ngħid huwa li kellna diskussjoni interessanti ħafna. Kienet utli għax-xogħol tagħna tista' tkun utli hawnhekk fil-kumitat ukoll. U dwar il-proposti leġislattivi tagħna u r-rakkomandazzjonijiet tagħna għal ġejjieni wkoll. Ovvjament nirrispetta l-opinjoni tagħkom u tistgħu tikkritikaw l-għażla ta' esperti u minnu li rridu noqogħdu attenti fl-għażla tagħhom, però xorta waħda naħseb li l-biċċa xogħol kienet pjuttost tajba. Dik hija l-fema tiegħi. Grazzi. Is-Sinjura Rozier. Grazzi ħana rafem sew xin il-kwistjoni hawnhekk. Jiena pjuttost ġdida hawnhekk fil-kumitat qed nipprova nifhem kif jaħdem. Din l-ewwel parti li tidher li hija problema hija dak li ntqal mill-esperti u dan jorbot lill esperti biss, ma nafx tista' tkun l-alternattiva, jiena smajt li hemm kritika ta' dak li qalu dawn l-esperti dwar jekk jistawx eh, jiġu afdati bħala esperti. Però jekk intom studentuhom bħala esperti, eh, jidher ovvju li dak li jgħidu huma għandu jinżam u użad biex jissostanzja d-diskussjoni, però ma nafx fejn nimmodifikaw eh, dak li qalu huma. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar dak li qalu huma jorbot lilhom bħala esperti. Mhux bilfors qiegħed jorbot l-opinjoni ta' dan il-kumitat meta nivvotaw fuq dan it-tekst, jiġifieri kolli ngħid Min ċerta hawnhekk eh, mhux qed nifhem sew. Jidher li sar ħafna xogħol ukoll u jidher li li is-sinċerità ta' din l-opinjoni hija xi ħaġa li hija essenzjali. Ġifri naħseb għandna nkunu sodisfatti minn dak l-ambitu. Issa, il-kelma li survila dal darboħra. Jiena kuntent li issa il-ħakna ftejim dwar x'għandu jagħmel il-kumitat speċjalment vizavi il-gruppi ta' ħidma u fact finding, ġifieri hawnhekk mis-sanoqgħod. Inressa emendi. u xġara fil-gruppi ta' ħidma u kif l-informazzjoni ġiet moddija. Jiena ma attakkajtx il-kontenut, però attakkajt l-għażla tal-esperti. Jiena sprimejt is-sorpriża tiegħi. U s-Sinjur Alkan Neural Ken aħna qegħdin diskutu dan ir-rapport. U l-kumitat huwa intitolat li jgħid kwalunkwe ħaġa li l-membri tiegħu eh, jaħseb li hija xierqa u inti tagħmel l-istess meta titkellem dwar rapporti oħrajn. Kull ma xtaqt ngħid jiena kien li ma naħsibx li s-Sinjura Kolombo hija espert eh, hija parti sempliċement. Misa noqgħod nirrepeti, però jekk inti parti involuta fi kwistjoni u jekk hija qed tgħid li kulħadd huwa parti quddiem qorti fil-Ġermanja, allura naħseb li jkun daqsxejn eh, stramp. Eh, din l-esperta biex ngħidu hekk eh, ħarġet b'ċerti stqarrijiet u jekk inti se tgħid li għalija aktar minn nofs tal-kwistjonijiet ġew imniżla bil-miktub u għall-oħrajn inqas minn nofs, allura daqsxejn stramp naħseb. Ma se ngħid xejn aktar, però xtaqt nikkummenta u inti talat li nagħmel hekk. Naddilek il-kelma dal-waqt, Margaret, però permettili, nitlob il-kollegi. Meta jkollna laqa, toqodux tagħmlu ċerti espressjonijiet buċkom, ippruvaw kunu daqsxejn garbati ma' ħadd ieħor ikun aħjar hekk u apparti minn hekk dan jagħti impressjoni aħjar ta' din l-istituzzjoni, il-kumitat, l ċittadini u l-petizzjonanti. Dawk li qegħdin isegwuna aħna web streamed bħalissa dan żammuh f'moħħkom jekk jogħġobkom. Issa, naddilek il-kelma Margaret. Grazzi, President. Xi kultant anki l-Pepe jkunu tard. U din saret eh, xogħol lest u għalhekk naħseb li issa għandna aġenda daqshekk mimlija hawnhekk li noqogħdu niddiskutu affarijiet li diġa' ikunu mitmuma kien hemm votazzjoni diġa'. Bekk naħdu l-ħin aħna. Okay, we might agree or this. Forsi naqblu jew ma naqblux. Jien għandi l-pożizzjoni tiegħi. Pożizzjoni tiegħi ta' fuqha intom. Però Sinjura Colombo ma kienx l-uniku espert, kien hemm esperti oħrajn u hemm ċerti disclaimers fit-text li jgħidu skont il-persuna talija dan huwa l-kontenut, eċetera, eċetera. Baqanna żmien biex nresqu emendi u nħeġġeġkom biex taraw xi tridu tagħmlu fuq il-parti tar rakkomandazzjonijiet għaliex dan se jirrifletti l pożizzjoni tal-Kumitat, ħaġa importanti. Issa ngħaddi l-kelma lis Sinjura Evi u mbagħad Nagħlaq il-lista ta' kelliema u mbagħad ngħaddi l-kelma eventwalment lill kummissjoni Eleonora. Iva, Jiena xtaqt nippreċiża xi affarijiet. L-ewwel nett, ir-rwol tal-esperti dan ġie magħżul b'mod demokratiku bl-appoġġ tal-maġġoranza tal-gruppi politiċi. Dan ġara għall-esperti kollha li ġew mistiedna u li ppreżentaw ruħhom waqt ismieħ tal-gruppi ta' ħidma. Jiddispjaċini kolli ngħidha din, kolli ngħid li xi gruppi, speċjalment dak tal-popolari, ma ppreżentax esperti u spess kritika mhux biss lill-espert li qegħdin jitkellmu dwaru eh, brabta mal-Jugendant, però anki kritikaw esperti oħrajn, xi kultant, anzi spiss, b'interventi provokanti wkoll provokatorji. Ikolli ngħid ukoll u fil-parti finali daħħalna xi disclaimers bħalma qalet il-President biex nindikaw li l-kontribuzzjonijiet huma tal-esperti li smajna. U ma ħsibniex. U jiena u l-maġġoran parti tal-gruppi politiċi aħna ma qesniex li jkun xieraq li ndaħlu elementi li imorru lil-lin minn dak li ħareġ mill-gruppi ta' ħidma il-fact-finding visits li saru fl-modi u l-intervent tar rappreżentant tal-Jugendant li ġie jattendi l-laqgħa tal-Kumitat Peti, dawn l-elementi mhumiex elementi li trattajna waqt ix-xogħol fil-gruppi ta' ħidma. U allura dawn għalina ma kienx jagħmel sens li dawn jiġu inklużi fid-dokument finali fil-parti. Ta' sostanza, però xorta waħda il-qajna talba ta' xi gruppi politiċi u allura dawn l-elementi iddeċidejna li nemżuhom mad-dokument fl-annessi, ġifiri mingħajr l-intervent ta' interpretazzjoni politika ta' dak li ġara fl-modi biex ngħidlek kemm f'dawn iż-żjajjar kif ukoll brabta mal-intervent ta' rappreżentanta tal-Jugendant. Ġifier intenni li l-metodu użat dejjem kien maħsub biex ikun l-aktar demokratiku u trasparenti possibbli. Deċiżjonijiet ittieħdu għabbażi tal-maġġoranza. Dan ikollu ngħidu. Grazzi ħafna rappreżentant tal-Kummissjoni, is-Sinjura Tujte. Grazzi, President. Xi punti, grazzi għal dan ir-rapport interessanti l-Kummissjoni ħadet nota u dan sejjajna fil-ħidma tagħna issa taħt Brussell tnejn ah, u drittijiet tat-tfal. Però għonek jisu aktar għadin nitkellmu dwar id-dritti tal-ġenituri u xek, aktar dwar il-kustodja tal-ġenituri mill-li dwar id-dritti tat-tfal. Jekk kienu possibbli, ikun utla ħafna kieku r-rapport jipprova isemmi l istandards internazzjonali li jiggvernaw dan kollu. Pereżempju kumment ġenerali numru 14 tal kumitat tal-ġnus maquda fuq id-drittijiet tat-tfal speċjalment taqsima ħamsa bef u salvagwardji proċedurali biex jkun żgurat li l-interessi primarji tat tfal ikunu konsiderazzjoni ewlenija. Għaliex il-proċedura ta' salvagwardji hija tajba ħafna u jekk nippruvaw nimplementaw dawn is-salvagwardji l-affarijiet imorru aħjar. Kumment ġenerali numru 14 un numru 13 ukoll dwar id-dritt ta' tfal eh, għall-libertà mill-forum tal-vjolenza għaliex eh, forsi tfal jitneħħew mill-ġenituri minħabba abbuż. Il-linji gwida tal-ġnus maquda l-kura alternattiva ta' tfal huma relevanti ħafna wkoll. Għadin nippruvaw eh, nimplementawhom ukoll dawn. Dawn jikkonsidraw il-ħtieġa ta' tneħħija ta' tfal mill-kustodja tat tfal u anki l proporzjonalità U kemm dawn il-miżuri jkunu xierqa. Eh, din hija xi ħaġa li rridu naħdmu aktar fuqha. U l-ħames prinċipju wkoll għal sistemi ta' protezzjoni integrata jissemmew fl-ewwel parti tar-rapport ukoll, però l-Parlament jista' wkoll jgħin biex nimplementawhom. Għaliex dawn jirrikonoxxu il-familja bħala il-primary caregivers u ħafna miżuri hemmhekk li jistgħu jagħmlu differenza. Issa inkomplu nagħmlu aċċenn fuq il-capacity building eh, vis il-ġustizzja bris it-tfal u l-linji gwida tal-Konsil tal-Ewropa u kollu relevanti hawnhekk. Inkluż il-prinċipju ta' urġenza għall proċeduri kollha li jinvolvu l-tfal. Grazzi. I thank you very much. And... Grazzi ħafna. Hemm xi ħaġa li inti Sinjura Evi tixtieq tgħid wara dak li ntqal mill-Kummissjoni. Le. Tajjeb wisq? Tajjeb wisq. Mela, nisħaq nerġa' fuq l-importanza li intom taqraw il-parti relevanti tat tekst u tippreżentaw l-emendi tagħkom qabel it-tlieta ta' wara nofsinhar ta' 30 ta' Marzu. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal punt li jmiss. Punt 12. Għadin naġlu l-lum, senjuri. Hawnhekk il-petizzjonanti mhumiex hawnhekk, però l-Kummissjoni rappresentant jgħat hawnhekk brabta mal-petizzjoni 11-34 tal-2015 dwar l-organizzazzjoni tal-xogħol abbord Minn-naħra kumpanija tal-ferries. Ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Garcia Garcia. Muchas gracias. Eh, buenas tardes a Grazzi u rassol ta' il kulħadd l-ewwel nett. Xtaqt nfakkar il-Kumitat, għad il-Kummissjoni wieġbet lil petizzjonant bil-miktub fit-3 ta' wissu li għadda u fil-risposta tagħna edna li ma konniex qegħdin f'pożizzjoni li nistgħu nsegwu din il kwistjoni għaliex hija sitwazzjoni partikolari hemm eh, nuqqas ta' rispett minn kumpanija taljana lejn il-kondizzjonijiet tax-xogħol Saħna fil-tweġiba tagħna għadna li l-petizzjonant kellu jmur qudiem l-awtoritajiet Taljani, awtoritajiet amministrativi ġudizzjari li huma responsabbli mill-drittijiet tal-ħaddiema eh, anke f'dak li l-liġi tal-Unjoni Ewropea dun huma l-awtoritajiet li l-iżjed huma f'pożizzjoni xierqa biex analizzaw il-każ. Minn dak iż-żmien laqgħu irċevejna numru ta' dokumenti addizzjonali ma' din il-petizzjoni, dawn il dokumenti li ikunu tradotti biex ikun jistgħu jiġu Eh, eżaminati u fil-fatt it-traduzzjoni ta' xi wħud diġà waslet. Il-dokumenti tradotti mhux ser jibdlu il-konklużjonijiet li kienet waslet għalihom il-Kommissjoni ma peress li għatfadal xi dokumenti li qed jridu jiġu tradotti la darba nirċivu dawk id-dokumenti se nibatu il-tweġiba tagħna bil-miktub lil dan il-komitat. Grazzi. I thank you very much and the floor. Grazie ħafna niftaħ il-kelma issa lill kollegi biex nibdew id-dibattitu. Mr. Becker, please, the floor is yours. Mr. Becker. Grazzi, President, grazzi. Grazzi lill kommissjoni Jien ħana metti li kikum metx illi għatem xi traduzzjonijiet neqsin, li kontenu ċertu dettali Is-sitwazzjoni samanti inti dak li qed kienet illi wara evalwazzjoni tas-sitwazzjoni ħareġ biċċari li l-istati membri iridu eh, jitrasponu il-direttivi tal-Unjoni Ewropea fil-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom. Iva hemm limitu hemm skadenza sal-10 ta' Ottubru ta' din is-sena, allura forsi wieħed jista' jgħid li fadal b'sitt xhur oħra x'nistennew. Imma fil-kontenut intom qed tagħmluha ċara illi hija responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali għalhekk jiena nifhem għandi nifhem li l-Kommissjoni mhux sar ikollha l-opportunità li tieħu azzjoni. Kieku jiena kont waħdi fuq gżira, kont ngħid illi dil-petizzjoni għandha tingħalaq. Imma peress illi naf illi il-Kummissjoni u il-rappreżentanti mill-TGs involuti jidrilom illi il-kwistjoni għadhom l-ħeċar kollox naħseb illi nistaw nżommu il petizzjoni miftuħa sa ma nirċievu il dikjarazzjoni finali minn naħa Eleonora. Sì, grazie. Grazie President, anka Anka jien, nixtieq nsaqsi nitlob li tibqa' influħ il petizzjonijiet, tibqa' pendenti kemm naħba l-informazzjoni li għad trid tittiġi valutata imma wkoll biex nibatu itri possibilment lill ministru tal-ħidma u politika soċjali imma wkoll l-ispettorat tax-xogħol f'Napli, l-Italja biex nitolbu li jisir il-kontroll tal-applikazzjoni korretta ta' regolamenti għax jidher ċar li hemm hemm ċerti punti oskuri li ma nafux fuqhom u li huma importanti li nitfgħu dawl fuqhom. U allura nirrakkomanda l-petizzjoni tibqa' pendenti u li possibilment nibatu dawn iż-żewġ tri biex nitolbu iktar informazzjoni. Grazzi. Grazzi, Sur Becker għandek ħin kemm trid. Iva, grazzi jena xtaqt naqbel ma tin proposta li għandna kif smajna naħseb li għadja tajba. U naħseb il-Kommissjoni ħatamel l-istess ħaġa. Jena meta ikonna id-deċiżjoni finali se kux ħanaqlu l-petizzjoni jew le, eh, irrit nishtej li niftakru illi sabiex nimmotivaw l-petizjonant illi juża mezzi nazzjonali biex jikseb id-drittijiet tiegħu. Għalhekk irridu nikoraġġuh eh, jieħu proċess nazzjonali. Grazzi ħafna kontu utli eh, intuni ħafna tajjeb issa li nagħmel taqsira ħanżommu il petizzjoni miftuħa sal-evalwazzjoni li jmiss il-petizzjonant nata parim mill-Kommissjoni eh, ġiet analizzata informazzjoni addizzjonali aħna sa frattant ħanibatu itra l ministeru tax-xogħol u affarijiet soċjali fl-Italja li fija ngħidu li hemm bżonn li d-direttiva tiġi trasposta kif suppost. U fl-ittra ngħidu wkoll illi aħna qed inżommu dil kustjoni taħt għajnejna. Dil-petizzjoni hija pjuntost antika hija mill-2015 ġifieri Għanna nibadu koll litra l-petizjonant eh, naġġornaw xintaqal x'kien diskuss u x'miżuri tiħdu. Iridu nsemmu koll id-dritt għal rimedju nazzjonali permezz tal-entitajiet eh, tal-xogħol, ġifiri l-ispettorat tax-xogħol, eh, l-awtoritajiet konċernati u l-rati nazzjonali. Namlu hekk? Tajjeb, grazzi ħafna nistaw mela naddu għal-punt li mis. Għawek għanna ħafna punti 13, 14, 15 u 16 fuq l-agenda. Il-petizjonanti għawek għadin? Iva, tajjeb ħafna, mela, nistaw nibdew. Għanibdew billi nagħtu l-kelma l petizjonanti tlet minuti kull wieħed għaliex għaw ħafna minnkom. L-ewwel ħan nistieden il Pier Paolo Volpe biex jieħu l-kelma imbagħad wara ser ikun imiss lil Eliza Di Mattea. Tlet minuti kull wieħed. Ser ikun qed iżommulkom il-ħin fuq l-iskrin. Kjoġobkom. Sur Pier Paolo Volpe. Gentilissimi President, deputati, nirringrazzjakom tal-li permettu li li għawnek u kol niġi nsemmi dan l-ksur ehm, li għat isir fl-Italja u l-ksur u kol għat isir ta' din id-direttiva minn kajja l-fat li għaddew 17 il-sena minn din id-direttiva l-Italja da man miżura li tkun tista' tipprevjeni kif nuxxira l-abbużi li qegħdin isiru fl-ambitu pubbliku. Anke l-aħħar tentattiv tal-qorti ta' Kassazzjoni Taljana li tinstab sanzjoni effettiva ma rnexxiex għaliex spiċċaw biex m'għamlu xejn. Biex tifmu eh, ngħidilkom id-dejta numerika fil-Pulja. Fl-2015 kienu preżenti 2500 eh, ħaddiema full-time. Eh, Fl-Italja huma madwar 200.000, meta nitkellmu dwar ħaddiema kontratt eh, bizmin determinat nitkellmu dwar nies familji li ma jistawx jisselfu li m'għandux proġetti għal ma jistawx jiggarantixxu li tfal tagħhom ħajja dinja tuża wara dawn il-ħaddiema hemm ħajjiet problemi wkoll u allura ma neċessarju li l-Italja tipproċedi biex il-prekarjat jieqaf u biex il-konfront ta' dawn il-ħaddiema kollha li qabżu is-36 eh, xar. Skużani l-interpreti qegħdin jgħiduli li qed titkellem bis-saħħa wisq. Trid ma taġġilx daqshekk. Daqsxejn inqas veloċi. Infakkar l-Italja u l-Kummissjoni li kull ġurnata ta' dewmien brabta mal-prekarjat tfisser ħsara għal eluf ta' ħaddiema li jkomplu ikunu sfruttati minn servizz pubbliku taljan. Hemm bżonn li intenni hawnhekk bħalma semma u koll mill-qorti ta' foġġa fil kaspendenti pendenti li għandu qoddima l-Italja hija responsabli għal ksur tal-prinċipju ta' kollaborazzjoni leali meta fil-kawza li kalla qoddima saħqet li fl-Italja wara 36 xar Ikun hemm il-konverżjoni tal kontrat huwa naċċettabbli li mill-2013 meta ġew prezentati, għexieren ta' każijiet ta' ksur qoddim il-Kummissjoni Ewropea l-proċedura tibqa' fil-fażi preliminari, eh, pilot. Sissa għada ma ħarġitx l-implementazzjoni l-21 Deċembru 2016 il-Medjatur Ewropew nieda investigazzjoni fil-konfront tal-Kummissjoni minħabba n-nuqqas preżont ta' ġestjoni tal-proċedura ta' ksur 2014 4000 321. Ikolli ngħid li l-Italja kull ma t-wijed biss u dawn il-weddijiet eh, għamlu għal xejn, anke reforma riforma li jmiss tal-amministrazzjoni pubblika se tkun adottata dal-waqt mhux se solvi l-problema tal-prekarjat, anke din id-darba mhux qed tintroduċi sanzjoni xirqa fil-każ ta' prekarizzazzjoni illeġittima. Nalaq billi nitlob il-Parlament Ewropew biex iwaqqaf komitat ta' investigazzjoni brabta ma' dan il-ksur min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea, anke fid-dawl tal-istħarriġ li sar min-naħa tal-Medjatur Ewropew nitlob ukoll il-Parlament Ewropew fis-setat tiegħu jobbliga lill-Italja biex tirrispetta d-direttiva sebbejn u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja biex insolvu darba l dejjem il-problema tal-prekarjat pubbliku Taljan u niggarantixxu eh, trattament ugwali ta' dawn il-ħaddiema meta mqabbel ma' dawk kontratti indeterminati. Grazzi. I thank you very much and thank you all. Grazzi ħafna, grazzi tal-li zammejt mal-ħin. Mux dejjem hekk ikun. Issa jmessil Eliza Di Mattea li avukat li ħadd rappreżenta il-petizzjoni 14 tal-2016. Fidejk. Buonasera a tutti i deputati il lejla tajba, ziz membri parlamentari, u għana delegata ta' petizjonanti, Sur Barbara, ġi maħtur fil dipartiment ta' Protezzjoni Ċivili f'Mejju tal-2001 fu eh, eh, eh, fuq kontratt li mhuwiex li mhuwiex full time u id-dritt tiegħu ma ġiex rikonoxxut fuq ix-xogħol tiegħu u ġi kostrett li jippreżenta rikors fil-Qorti ta' Katania li l-ewwel udjenza saret fil-22 ta' Jannar 2009 u ġiet ġiet ippreżentata talba tal-riżarċimenti ta' danni u, u biex tpatti kollha l-problemi li kellu biex mexxi l-karriera l-qoddim l-ordinament tagħna illi fis-settur tax-xogħol pubbliku jipprevedi li fil-epitez fl-ipotesi li fiha jkun hemm fl-amministrazzjoni pubblika jkun hemm rapport ta' abbużi li tiġi kan ikun hemm kondanna tal-riżarċiment li tiġi bi prestazzjoni ta' xogħol eh, kontrarju għal dispożizzjoni imperativa artiklu 36 2001 eh, eh, numru 161 skont id-dispożizzjoni skont din dispożizzjoni il-responsabilità ta' riżarċitazzjoni hija fuq e, skont is-sentenza li kienet ħarġet u fl-Italja e, l-esperienza leġislativa ma tatix e, dan il-rizarċiment fuq ix-xogħol prekarju mhux hekk biss imma fir-rikors hemm diskriminazzjoni ta' xogħol prekarju u jkomplu li batu fil-rivol tagħhom skont diskriminazzjoni qawwija f'dak li għandu xaqsam u jiġu rikonoxxuti l-istessi diritti. Il-kondotta ta' dan l-istess post E l'accordo quadro allegato alla direttiva CE 70 del 99, il cui tenore letterale così recita. Jgħid hekk illi dak li għandu x'għasam mal-kondizzjonijiet ta' xogħol e, skont dal-kondizzjoni ma jistax jiġi trattat b'mod inqas favorevoli fuq żmien indeterminat li jekk ma jkunx hemm ċerti kondizzjoni skont dan id-disposta tan-normativa Ewropea f'dan fuq dan is-suġġett hemm id-divjet ta' abbuż ta' minna tjati jagħti dan ix-xogħol li jmur iktar li minn 36 xahar u oġġett ta' diskriminazzjoni għal dan qegħdin nitolbu biex kun hemm proċedura ta' ksur fil-konfront ta' reġun ta' Sqallija biex tistabilizza wkoll dan ir-rapport ta' xogħol biex ikun hemm adeżjoni mod konkret u rapidu. Nitolbu l-Ewropa biex titlob l-isqallija biex biex e, issegwi il-responsabiltajiet tagħha. Grazzi ħafna. Thank you very much. And I know that you have so many Grazzina fil-li għandkom ħafna affarijiet tajdu maħudu paċenzja provaw tkellmu daqsxejn iżjed bil-mod biex l-interpreti ikunu jistaw jinterpretawkom u jaddu l-informazzjoni tajdu intom il-ħaddieħor. Il-kellim li miss hija Kjara Patane, avukat li qed tirrappreżenta petizzjoni numru 413 fidejk. Signor Presidente, signori della President, Kommissjoni, grazzi ħafna tal-kelma. Jiena nirrappreżenta il-Signor Trovato Antonino u wkoll Pastor Barnabba tqabbad minn din il-kumpanija il-25 ta' Mejju 2001. Din parti mill-kategorija ta' tal-ħaddiema msejħa parki, anki eh, l-kondizjoni ta' xogħol ta' dan is-sinjur eh, ġi ġi aġġornat għal diversi drabi. Xi kultant kien hemm ċerti prorogi wkoll xi kultant ukoll kolleġi reġjonali oħrajn digriti ta' liġi eh, li, jdumu żminijiet eh, differenti. Fil-fatt il-ħaddiema kienu jagħmlu x-xogħol tagħhom minkejja relazzjoni tax-xogħol kienet diġà intemmet. Xorta waħda kienu jkomplu jagħmlu x-xogħol tagħhom għaliex eh, kienu konformi ma l-eżigenzi tar-reġjun. Kien hemm ksur tal-liġi Ewropea mbagħad eh, viġenti eh, f'dan il-qasam, mbagħad dejjem kien hemm l-estensjoni istensjoni tal- tax-xogħol tal-petizzjonant. Għalhekk irrekorrejna għal dan il-kumitat minħabba l-operat tal-awtoritajiet mod li kien hemm intervent tal-Parlament Ewropew fil-konfronti ta' ta' din li xorta waħda tibqa' tirrikorri għal dawn l-abbużi minkejja li l-ħaddiema jisodisfaw ċerti eżigenzi permanenti fid-dawl ta' dan l aġir is-sur Travato issa irrekorra għal qorti ta' Katania fit-18 ta' Ottubru tal-2016, però minkejja dan l-ewwel smigħ ġie fissat għad 9 ta' Lulju 2018. Għal huwa evidenti li s-sur Trovato eh, sissa ma kiseb l-ebda protezzjoni tad drittijiet tiegħu ta' ħaddiem la mill-liġi minkejja il-weddijiet repetuti ta' stabilizzazzjoni minn naħa tal-gvern ta' sqallija l imbagħad eh, ma jissarfu f'xejn u laqqas ma kellu protezzjoni ġurisdizzjonali għaliex id-data ta' smigħ issa ġiet fissata għal sentejn. Dan kollu jikser il-liġijiet Ewropej u brabta ma' dan l-imħalfejn tal-Qorti tal-Ġustizja tal-Unjoni Ewropea bis-sentenza ta' 26 ta' Novembru 2014 tennew li t-tiġdid tal-kontratti ta' xogħol eh, żmien definit dan skont ċerti eżiġenzi dan jikser klawżola 5.1 traqqa tal-ftehim qafas ta' dan it-tip ta' xogħol memusa direttiva tad-99 numru 70. Apparti dan, irridu ngħidu wkoll li fl-Italja li mħalfin jilimitaw ruħhom għal kundanni ta' ta' rifużjoni tal-ħsara u mhux biex ikun hemm tiswija tal-kundizzjoni tax-xogħol. Xi ħaġa bħal din mhix deterrent u ma tfissirx lanqas li l-amministrazzjoni pubblika ma tibqax tabbuża minn dawn it-tip ta' kontratti. U l-ħaddim jispiċċa biex ma jieħu xejn labra b'tammal ħsara professjonali u laqas mill ħsara personali. Għal daqstant nitolbu li li ikun hemm talba biex il-qorti sqallija eh, tindirizza din il-problema. Grazzi ħafna. Thank you very much. Maria Carmela. Grazie Maria Carmela Di Mattea. Hija l-kelima li mej se tirrappreżenta l-petizzjonant fuq il-petizzjoni 422 kjoġbok. Grazzi. Eżis membri, signora President, jiena l-avukata u nertniħu l-kelma para delegata ta' signora Mangola Paula Dajniela. l ti tiegħi etni t fuq fuq il-kolleg diġa tkellmu qabli. Il-signora Mangola ġiet eh, motija xogħol fl-2001 fuq eh, eh, kontrat ta' ħidma determinat u ħadmet fil-reġjun ta' Sasqalja mingħajr soluzzjoni ta' kontinuità u dejjem bil-kontratt determinat. Minn Mejju tal-2001 sal-lum is-sinjura kellha diversi derogi tal kontrat u e, dan hija perit li twetta ix-xogħol tagħha fid-direttorat ta' Sali ta' Katania u twetta xogħol eċċellenti fix-xogħol tagħha. Irrid inżid ukoll li s-Sinjura Mangolo wetqet ix-xogħol tagħha b'mod professjonali fid-Dipartiment ta' Protezzjoni Soċjali u mbagħad wara f'Abruzzo 2009 u Femilja 2010. Anka ħadet sen fil-Presidenza tal-Kunsil tal-Ministri, imma sallu ma kellix minnaħa ta' sqalija li ikolla xogħol permanenti biex xogħol tagħha ippubblikat ukoll punti ta' stabilizzazzjoni ta' daw il-ħaddiema mingħajr ma jkonkretizzaw ruhom daw ir-riformi ma ġewx konkretizzati. U ġew prezentati proposti ta' liġi li ma ġewx appoġġjati mill-koperturi ekonomiċi eh, l kwoti. Anka i il-rappresentantatija ju koll għamlet eh, kawza l-orti fuq dan il-kas skont il-normativi. għal diversi raġunijiet illi daw l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom proċedura kontra għandhom għandu jkun hemm proċedimenti kontra r-reġuni ta' sqallija biex jimponu fuqhom illi jagħmlu pjan fuq dawn il dawn il-provvedimenti ta' ħidma. Grazzi ħafna. Thank you very much. Now, Alessa. Grazie. Issa, Alessandra Di Fede eh, ti rappresenta petizjoni 429. Please, the floor is yours. Grazie President. Grazie President, onorevoli membri. Grazie għall-attenzjoni li qegħdin tatuna. Is-sitwazzjoni ta' Sinjura Cosantino li qed nirrappreżenta identika għal petizzjonanti l-oħrajn li ġew preżentati. Nżid li l kuntratt tax xogħol tal-petizzjonant tal-kollegi tagħha ġi estiż għal il darba sal-31 Diċembru 2018. Għal 15 sena ġifiri dawn il-ħaddiema tal-protezzjoni ċivili qegħdin jagħtu servizz kontinu indispensabbli għar-reġjun u għall-istat allura però xorta waħda miċħuda mid-drittijiet tagħhom. Dan l-ksur tal-Liġi Nazzjonali u Ewropea brabta ma' kontratti definiti specialment fil-reġjun ta' sqallija, però hawnhekk m'hemmx preġudizzju biss fuq il-ħajji ta' dawn in-nies, però fuq il-kollettiv kollu. Is-Sinjura Cosentino anki rrikorriet u għandha smieħ sentejn oħra Ovvjament ir-rimedju legali bl-ebda mod ma jista' jissodisfa l-bżonnijiet tagħha. Hawnhekk infakkarkom li l-qasam fejn taħdem il-petizzjonanta huwa dak tal-pjanifikazzjoni, programmazzjoni, prevenzjoni tar-riskju siżmiku u vulkaniku u idroġeoloġiku. Is-sinjura taħdem Katania. Art fejn hemm ħafna eh, avvenimenti sizmiċi u vulkaniċi, kif ukoll riskju ta' idroġeoloġiku ġeoloġija, il-ġestjoni tat territorju, il-pjanifikazzjoni tar riski fl-Italja hija xi ħaġa li jieħdu ħsiebha n-nies li huma imħollija għal kapriċċi tal-politiċi, kontratti determinati. Din mhix biss il problema ta' ħaddiema iżolati, din hija problema għal pajjiż u għal daqstant hija sitwazzjoni li trid irridu nsibu soluzzjoni għalija minkejja dawn il kondizjoni dawn il-ħaddiema xorta baqgħu jaħdmu b'dedikazzjoni. Nafu tajjeb xinu mar-riski għat-territorju Taljan u nafu wkoll li l-Italja ma tantx tagħmel affarijiet biex issaħħaħ lil dawn in-nies li jridu jagħmlu dan ix-xogħol għal ġid tal-komunità. Apparti minn hekk inżid li fis-qallija dal-waqt ikollna l-elezzjonijiet, ġifieri kwalunkwe wieda elettorali tal-gvernijiet ta' sqallija u l-parlamentari sqallin bħalissa kull tip ta' weda ma tistax tingħata widen mill-petizzjonanti kif tistgħu timmaġinaw. Għalhekk aħna nixtiequ li tinfetaħ proċedura ta' ksur fil-konfront ta' għallija u l-Italja u b'mod li jkun hemm pjan ta' riforma grazzi. Thank you very much. Now the Grazzi, issa l-petizzjoniet li mis, għanti żewġ kellima li jmiss, ħajrappreżentaw żewġ petizzjonijiet kull wieħed. Sergio Galliano u avukat li ħajrepreżenta l-petizzjoni 988 u 1011 tal-2016. Is-sinti per se żewġ petizzjonijiet ħajkollok 6 minuti doppju tal-ħin. 6 minuti li tinkludi wkoll il-preżentazzjoni PowerPoint tiegħek. Jekk jogħġbok. Grazie President. Grazie Presidenta. Grazie wkoll għal-membri tal-komitat wara biex nżid ma dak li diġan tqalu m'għandix għalfejn irrepeti, irrid infakkar imma xorta waħda illi fl-ordinament Italjan jiġi applikat il konverzjoni tal-rapport kif stabilit is-sentenza l-ordinanza li fija il-gvern taljan mar u dim il-qorti Ewropea biex jissostni l-artiklu fin-norma tal-liġi ta' trasformazzjoni automatika wara tliet snin tiġi applikata għall impjieg pubbliku. Dan skont skont is-sentenza maskolo u l-istess qorti kostituzzjonali fis-sentenza tar-ritorn tal maskola tal-Qorti Ewropea stabilit li l-konverzjoni u l-bidla dwar ir-riżarċiment minkejja da kollu kif diġà ċiċċarat l-isprudenza taljana speċjalment il-qorti ta' kassazzjoni taljana tajt li ix-xogħol u għandu x'aqsam bissa riżarċiment tad danni li saru skont l-2017 il-liġi E, skont il-sentenza paparija e, tajt li hemm inkompatibilta mad direttiva. Il-problema hi li fl-2016 il-qorti taljana għalet id deċidit fuq e, riżarċiment fuq livellu fuq livell minimu. Jiġifieri tnax il-xar hemm riżarċiment fuq stat ta' prekarjat li per eżempju l kas tal-ħaddiema ta' ta' sanità tista' twassal ukoll għal 20 sena. Allura nista' nħalli l kummenti għal min qed jismani. Kien hemm interventi oħra minnaħa tal-Qorti Taljana fuq ħaddiema li huma deskritti li aħna poġġin batna nishtiq niddikjara illi dinja hemm situazzjoni fermar minn dik għadnik fid-diskivejt għaliex sentenza reċenti tal-Orti tal-Appell ta' Palermo li għall-ola orti orti f'Sqallija ma jistawx isibu responsabilità minna ħata direttiva Ewropea f'dak li għandu xaqsam ma' rapporti li ħarġu bħala rapporti ta' ħidma soċjalment utli. Kif intom ta' fuf madomx jeżistu għax saru eh, rapporti ta' xogħol normali. Allura dan sar għal diskriminazzjoni. Aħna din insistu biex għal sensira ta' miżuri li skont aħna dal-Parlament jista' jadotta eh, fil-Kumitat li għanda proċeduri eh, miftuħin għal Paolo Volpe imma fil-kasta eh, skonċerta liġi jistaw jisolfu l-problema. Nitolbu għal daqstant il-proċedura terġa issir, terġa tittieħed dik li nalqet fl-2010 u issir b'mod effikaċi din il-petizzjoni li jedha pendenti qudiem il-Kumitat. Grazzi. Signora Presidente, Sur President, nixtieq nirringrazzja lill parlament talli ippermettejtu lis sinjura Korgol Ludovico li jippreżentaw permezz tiegħi il-petizzjonijiet tagħhom. Mhux qed nitkellem dwar bħala avukat hawnhekk ta' dawn is-sinjuri, qed nitkellem bħala ċittadin Taljan u bħala ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Għaliex bħala avukat, eh, President, Sinjuri MPs ikolli nammetti li jena eh, fallejt. Flimkien ma l-avukat Sergio Galliano u jiena wkoll ħadna sem flimkien ma avukat Italjani oħrajn għal għal każ li ġie mitmum bid-deċiżjoni ta' 26 ta' Novembru 2014. Is-sentenza maskolo. F'dik is-sentenza Ġew affermati affarijiet preċiżi ħafna. Il-Kummissjoni Ewropea dakinhar għenet l-ħaddiema prekarji Italjani kemm għal dak li għandu x'jaqsam mal-qasam tal-iskola kif ukoll għal dak li għandu x'jaqsam mal-qasam pubbliku non skolastiku. Il-qorti qalet b'mod kategoriku għal-qasam pubbliku non skolastiku ġifri l-qasam tas saħħa il-ħaddima prekarji ta' sqallija, il-ħaddima tal-afam, il-ħaddima tal-riċerka tal-università, il-prekarjat pubbliku kollu non skolastiku, hija qalet li l-qorti ta' Napoli għamlet tajjeb li tapplika sanzjoni ta' trasformazzjoni għaż żmien determinat għal dawn ix-xogħlijiet għaliex din kienet sanzjoni xierqa u l-applikazzjoni ta' dik is-sanzjoni kienet tindirizza r rispett min-naħa tal-Italja tal-prinċipju ta' kooperazzjoni lejali għaliex l-applikazzjoni ta' dik is-sanzjoni kienet rappreżentata wkoll għall-Parlament eh, Ewropew meta l-MP Rita Borsellino kienet staqsiet kif fl-2010 il-prekarji tal-iskola ma ġewx stabilizzati. Il-Kummissjoni Ewropea kienet wieġbet kienet qalet li ma kienx minnu dan għaliex l-Italja kienet qalet mod kategoriku li dik il-liġi eh, ta' 36 xahar ta' servizz kienet wassal għal rikwalifikazzjoni tal- tax-xogħol wara dan il-Kummissjoni kellha tiftaħ proċedura ta' ksur il-21-24 tal-2010 dik il-proċedura ta' ksur ġiet imwessa mbagħad mill-personal amministrattiv tekniku awżiljarji tal-iskola għal l-allima wkoll. Dik il-proċedura ta' ksur issa permezz ta' ittra mibota lill kollega Sor Sergio Galliano Fawisso 2013 il kummissjoni permezz ta' dik litra qalet li se twessa din għal impjieg pubbliku non skolastiku. Dawn il-weddit kollha formali tal-Kummissjoni Ewropea issa issarfu fitra indirizzata lill prekarji tal-iskola, personal tekniku, eċetera, kif ukoll l liema però ma ħareċ xejn għal dak li għandu xieqsam mal-prekarjat pubbliku non skalastiku ġifir il-qasam tas-saħħa l-affarijiet l-oħra qegħdin niddiskutu llum. Eh, kull ma kellna kien il-parir tal-20 ta' Novembru 2013. Il-Kummissjoni ddefendiet il-pożizzjoni ta' dawn il-ħaddiema pubbliċi Taljani fil-kawżi Papalija u fil-kawżi Maskolo u jattu ukoll qalet li ma kienux jeżistu miżuri preventivi biex wieħed jagħmel sanzjoni fuq dawn it-tip ta' kuntratti qalet ukoll li dik il-liġi tal-36 xar ma kienx applikata ġara wara mbagħad dak ma nafuħx. Aħna apprezzajna biss il-fatt li fuq talba tagħna talba tal-Avukat Italjani il-Qorti ta' Ġustizzja meta kien approvat il-Jobs Act dik ir-riforma ta' relazzjonijiet flessibbli mhux biss għall qasam pubbliku però għall prekarjat kollu anke dak privat, hemmhekk aħna għedna li l-Jobs Act kien qiegħed jisparixxi l-applikazzjoni tad direttiva 99-60 ġifiri li għall-Italja d-direttiva ma kienx għadha tiżisti. Il-Qorti tal-Ġustizzja hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar is-7 ta' Mejju 2014 il-kawża Fjamingo Il-klassifikazzjoni ta' din il-kawża wkoll deċiża b'sentenza ta' 3 ta' Lulju 2014 fuq il-marittimi l-Qorti tal-Ġustizzja talbet il-Kummissjoni Ewropea biex tintervjeni viżavi l-problema. t-weġiba tal-Kummissjoni ma kinitx li jkun hemm rikors kontra l-Italja, però rikors fil-konfront tal-Lussemburgu u din hija ħaġa inaċċettabbli. Aħna hawnhekk għandna stat bħal italja li jippermetti li jkompli ma jkunx konformi ma' direttiva u mhux qegħdin nitkellmu biss dwar l-impjiegi pubbliċi hawnhekk, però nitkelmu dwar il-prekarji kollha fl-Italja jimmodifikaw il-liġi li kienet ħares il-ħaddiema kollha u tneħħija mis-sistema legali. Naħseb li s-sitwazzjoni ta' xejn differenti hawnhekk għaliex aħna ma nistgħux naċċettaw li tkun biss sentenza kummissjoni kontra il-Lussemburgu li tissanzjona l-Lussemburgu bis-sentenza tal 26 ta' frar 2015 eh, nistanzjonaw Lussemburgu biss minħabba nuqqas ta' konformità mad-direttiva 99-70 għal ħaddiema tal-ispettaklu li ma nafux jekk jeżistux fil-Lussemburgu. Aħna ma għal għalfejn il-Kummissjoni Ewropea arkivjat il-proċedura 21-24 2010 Jena personalment, President, ma fimx għalfejn Is-sur Ludovico minkejja sentenza maskolo li kienet timponi trasformazzjoni għal xogħol indeterminat kellu jirrekorri għal Qorti Ewropea tad Drittijiet tal-Bniedem biex ikun hemm protezzjoni li ma nstabiċ permezz tas-sistema legali interna. Għaliex l-Italja tirrifjuta li tagħti ħarsien it-talba hija din hija talba xi aktar importanti meta mqabbel ma dik li jagħmlu l-kollegi. Jiena nixtieq li l-Parlament joħroġ b'riżoluzzjoni jiftaħ diskussjoni wkoll fil-plenarja eh, brabta ma din il-problema hija xi ħaġa li nsibuha f'pajjiżi oħrajn, l-Ispanja pajjiżi oħrajn ukoll. Id-direttiva hija direttiva hija ftehim soċjali. Xi ħaġa li ħarġet mill-Kunsill Issa wara 50 sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li interpretaw id-direttiva 99-70, għadna b'din il-problema għalfejn l-Italja mhux qed tapplika s sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja u ma tridx tapplika d-direttiva. Aħna kol ċittadini Ewropej u bħala ċittadini Taljani wara li kollaborajna mod leali mal istituzzjoni ta' Ewropej meta ddiskutejna l-kawża quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja nitolbu li din dan il-Kumitat issa jindirizza din it-talba li wieħed eh, jitlob proċedura ta' rikors minħabba nuqqas ta' nonkonformità quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja biex għal minħabba il-mod kif ġi trattat dan il-każ. Għaliex soluzzjoni sedet tinstab, aħna ma kenniex għalfejn nkunu hawnhekk illum. Thank you very much for your contribution. And tal-kontribut. Nista' tal-ek fuq punt wieħed minnu fih. Mela aħna Illum iżjed kmini ddeċidejna li ħajkonna smieħ pubbliku propju fuq dan. Fuq dawn it-tip ta' kontratti. U da ħajseħ fil-ħarifa fiħdan dan il-komitat. Naħseb illi ħajkun dibattitu f'waqtu, eh, mux ħajkollok għalfej tiġi Brussel mill-Italja tista' tibqa l-Italja is-segwina fuq il-kompjuter għax ħajkun smieħ imxandar fuq l-internet, palma jemxandra s-seduta tal-lum. Għalhekk kollha kemm intom u l-kollegi tagħkom u nittamaw anka il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u esperti u akademiċi oħrajn madwar l-Ewropa kollha ser ikun jistgħu jsegwu dan l-ismieħ real time u ma fejn huma. Ġifier għandi pjaċir inħabbar dan lil kulħadd. Eh, kif tara dan huwa każ li qed b'serjetà kbira u id-diskutajna, għanti eh, dedikajna l-unika smiħ li ħajkonna fil-ħarifa għal dan is-suġġett. Issa, għandura rappresentant tal prem Rep eh, tal-Italja, Sur Maurizio Andracchio. Nadilek il-kelma. Grazie, President. Grazie, President. Nibda komment l-intervent tiegħi se jkun komment ġenerali għaliex kif taf inti l-Kummissjoni Ewropea fetħet dawn l-aħħar snin ħames każijiet kontra l-Italja fejn is-suġġett huwa l-istess ħaġa bejn wieħed u ieħor. Dawn il-kuntratti ta' żmien indeterminat u każijiet ta' diskriminazzjoni bejn dipendenti eh, kontratti determinati u indeterminati. Jiena nixtieq eh, ngħid kif il-Gvern Taljan beħsibu issa jindirizza flimkien mal-Kummissjoni Ewropea ovvjament kemm affarijiet kontroversjali eh, se nemendaw l-ewwel net il-liġi fiġġenti brabta mal impjiegi pubbliċi. Imbagħad permezz ta' miżuri aktar stretti, miżuri preventivi, maħsuba biex nevitaw dawn l-abbużi brabta ma' ma' dawn it-tip ta' kuntratti u miżuri wkoll eh, ta' sanzjoni għal dawk l-entitajiet li b'mod arbitrarju ġieli jirrikorru għal dawn it-tip ta' kontratti. Għal dak li għandu x'jaqsam ma' ma dak li qed tagħmel il-Kummissjoni brabta ma' l-elementi diskriminatorji xi ħaġa li semmew il-ħaddiema. Il-Gvern wara d-definizzjoni ta' dawn it-tip ta' xogħlijiet se jniedi n-negozjati ta' tiġdid tal kuntratti kollettivi nazzjonali u tax-xogħol fid-diversi oqsma. Eh, il-gvern se jdaħħal regoli kontrattwali li se jkunu qegħdin issaħħu l-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni bejn ħaddiema b'xogħol determinat u indeterminat. It-tama hija li imbagħad inkunu nistgħu insolvu dawn il-problemi. Grazzi. Let's all hope that this will happen the sooner the better. Nittama jda kollu jseħ. Mill-li zjed fiż għaliex l-affarijiet diġa eh, damu xiftit. ħana dil kelma s l-rappresentat eh, kommissjoni komissjoni Dana Tramazana. Grazzi. Il-Komissjoni tafsew Eh, dwar dawn is-sitwazzjonijiet li semmew il-petizzjonanti hawnhekk u talbet u batet talba l-informazzjoni l awtoritajiet Taljani. U għadna fil-proċess nanalizzaw din informazzjoni. Jiena xtaqt nisħaq illi dawn is-sitwazzjonijiet kollha huma marbuta ma' diskriminazzjoni ġenerali għal ħaddiema impjegat fuq termin office fis-settur pubbliku Qed nistennew sentenza importanti ħafna fuq dan għaliex għamlet saret referenza l qorti tal-Ġustizzja f'Ottubru tal-2016 fil-każ Antoro ta' kien każ eh, trattat minn qorti Taljana U din il-qorti qed titlob kwida dwar każijiet ta' abbuż f'każ ta' għal-ħaddiema fuq e, kontratti fissi. Ġifieri mbagħad bbażi ta' dik is-sentenza l-Kummissjoni se tiddeċiedi x'imu li huma li se passi xirqa li għandhom jittieħdu. Iva, kien e, kienet weġiba konċiża ħafna issa niftaħ il-dibattitu. L-Onorevoli Kuneva l-ewwel. Evħarista brother. I katakri Grazzi. President, l busta ta' kontratti għal żmien fis fis-settur pubbliku l-inna ma tissorprendina xejn. Hija l-istess ħaġa kif tiġri fil-Greċja. E, eh, Krem ħafna situazzjoni diffiċli għal ħaddima fil-Greċja, ħaddima li kienu qed jaħdmu fuq eh, kontratti fissi, kontratti eh, għal 15 sena imma waqfiet fin-nofs. U aħna pjuttost sorpriżi l-Kummissjoni da medda stand biex tirreaġixxi. Kif tista' inti tħalli daqstan żmien biex timplementa s-sentenza tal-qorti. Kif jista' jkun li kommissjoni kummissjoni għadha m'għamlet xejn biex tagħmel monitoraġġ ta' din is-sitwazzjoni biex tara jekk din id-direttiva ġietx implementata fil-liġi nazzjonali. Mill-lider il-rati nazzjonali mhumiex qegħdin jimplementaw direttiva fil-fatt. Hemm ċertu lakuni fil-liġi biex l-awtoritajiet lokali jkunu jistgħu jduru magħha. Pereżempju fil-Greċja hemm eh, assistenti għall-lima li għandhom kontratti fuq terminu qasir. Allura daw spiss li għamlu għalli eh, jitkaċċaw fl-ħar tas-sajf u jerġgħu taw kontratti ieħor fil-bidu tas-sena akademika. Kien hemm każijiet fejn eh, nies damu fuq kuntratti għal żmien qasir għal 19-il sena. U dana mhux qed nitkellmu fuq każ wieħed jew tnejn. Għandna iżjed minn 20 il-petizzjoni mill-Italja, l-Portugal u Spanja li jaffetwaw eluf ta' familji. Kif jista' jkun il ħaddiema jiġu sfruttati da' stant? dan qed isarraf f'ħafna nuqqas ta' sigurtà f'dak li huwa xogħol u dak huwa abbuż ċar fil-relazzjoni bejn il-ħaddim u min ħaddem. Ħafna ħaddiema qegħdin eh, ostaġġi ta' dawn ta' dan l-abbuż. Għalhekk nissuġġerixxi il-petizzjoni, dawn il-petizzjonijiet jinżammu miftuħa nibatu itra l-gvern Taljan illi fija nispjegaw Anzi, nitolbu spiegazzjoni għalfejn qegħdin kompru jiksru il-leġislazzjoni dwar ix-xogħol u għalfejn qed jużaw jibqgħu jużaw dawn il-kontratti fuq eh, żmien qasir. U qed u nissuġġerixxu wkoll li jkun hemm smih fil-Kumitat Peti Barra minn hekk bla dubju ta' xejn, il-Komitat għandu għajjem dawn il-kwistjonijiet kollha għandu jipprepara riżoluzzjoni għal plenarja hekk kif ġi suġġerit mill-petizzjonanti. Grazzi. is Becker. Grazzi, President. Intalu ħafna affarijiet għawek jider biċċar li hemm bżonn azzjoni. Jena għawek għandi rapporti li nħarġu mis-sekretarjat dwar x'għamlet il-Kommissjoni. Naħseb li l-Kommissjoni ħadet azzjoni, eddiħu azzjoni u kienet pjuttost preżenti, ġifiri minna ħad l-Kommissjoni mhux qed nara xi nuqqas, ngħid il-verità. Imma id-dettalji dwar petizzjoni 4113 413 eh, u petizzjonijiet oħrajn mid-dettalji ta' dawk qed nara li hemm anka eh, sentenzi li qed nħarġu minn qorti tal-ġustizzja. Ġifieri nistennew dik l-informazzjoni hemm il-petizzjoni 988 1026, Dwar dawk il-petizzjonijiet għat mannix eh, tweġiba dettaljata mill-Kommissjoni, għad diridu nistennewa. Aħna għaddejna dawn il-petizzjonijiet anka l komitat ta' l impiegi u l-affarijiet soċjali fiħdan dan il-Parlament biex eh, jatuna l-ħsibijiet tagħhom. Għalhekk naħseb li jidher biċċar li dawn petizzjonijiet iridu jżammu miftuħa. Grazzi. Eh, Evi. Grazzi President. Għabil President. Qabel kollox nixtieq nirringrazzja il petizzjonanti kollha li qegħdin fostna llum biex jiddenunċjaw din is-sitwazzjoni. Jiena jiddispeċina ħafna bil-qosor ta' tweġiba tal-Komissjoni u dik il-nittamaw biex jiġi riżolti fl-iqsar minn possibbli problemi li għandna l llum. Ma nistgħux nibbażaw li nafusna fuq wedid iżjed imma nirrapportaw din is-sitwazzjoni u nixtieq nappoġġja daw il-petizzjonijiet li smajna llum u dan il-ksurijiet daqshekk seri li l-om għaddejjin snin kontra ħaddiema u ċittadini Ewropej waqt li responsabilità istituzzjonali ta' diversi gvernijiet taljan li meċċew sal-lum immanka responsabilità tal-Komissjoni Ewropea illi mexxiet b'mod superfuċjali x-xogħol tagħha fil-din dan il-ksur qed nirreferi nifsi għal 2010 eċċetra fuq l-iskola pubblika kieku x-xogħol sar sew u b'mod iktar attent il-Kummissjoni stess kienet immediatament kienet tara fil-kas tal-personal skolastiku għaddej minn abbużi dawn il-kontratti li għadhom għaddejjin. Iġfir minna ħatijaj, u d-dim għamna persuni li għedin jirrapportaw l-inkupu li għaddejjin minnu fil-prakarjeta ta' xol dinja xi ħaġa li llum fl-2017 għadna sfurzat li naraw madwarna fl-Italja u b'mod kbir, b'mod wiesa. Dan kien intervent qawwi minnaħa tal-istituzzjonijiet ovvjament taljani u Ewropej u dan hemm bżonn ta' dal-intervent biex nevitaw din id-diskriminazzjoni fost il-ħaddiema fil-pubbliku u fil-privat. Aħna sistejna għal deskrizzjoni eżatta ħafna fuq il-kas u anka il sitwazzjoni legali minnaħa tal-petizzjonant jidirli li rieda tal-eżekuttiv komunitarju u tal-gvern Italjan kienet verament eh, rari ħafna biex jaffrontaw din il-problema ma ridux jaffrontawa nawgura illi dan li aħna din nipproponu anka tal-movement eh, ta' 5000, etc. Jista' jkun mumenti ieħor anka l-politikanti ġodda li se jidru E, sal-ħarifa li ġejja ta' din is-sena li niffaċċjaw din is-sitwazzjoni, din il-problema ta' prek xogħol prekarjat b'mod verament serju għax ma jistax kull nħallu il-ħajjiet ta' eluf kbar ta' ċittadini Italjani u Ewropej illi jibqaw ħan nisimgħu u koll min minnaħat tal-Portugal u ta' Spanja l-kawza tal- u l-kas tal-Greċja nitolbok Presidenta li zonda l petizjoni tkollha miftuħin u pendenti u biex natu tweġibiet mill-kemm eh, jista' jkun malajr għal-jom dan. Grazzi ħafna. Thank you, Eleonora. Now the floor goes to... Grazzi, sur korraw. Grazzi. Jena mhux membru ta' dan il kumitat però kont naf li se jiġi trattat dan is-suġġett u peress li jiena eh, minn zqallija jiena kelli niġi bil-fors biex nisma' xinu ma dawn it-talbiet tal-petizzjonanti u kelli nintervjeni fuq dan is-suġġett li fl-opinjoni tiegħi jitratta anki id-drittijiet taċ ċittadini Ewropej. Kemm il-darba aħna eh, sibna ruħna fil-libe, pereżempju, nitkellmu dwar drittijiet fundamentali, nitkellmu dwar drittijiet li l mill-Unjoni Ewropea. Aħna eh, Dawn huma kondizzjonijiet ta' xogħol determinati minn waħd mill-aktar stati membri importanti fejn m'hemm xejn ħlif skied. Din hija sitwazzjoni imbarazzanti għaliex il-Kummissjoni kellha wkoll atteġġament ambigwu Ovvjament dejjem tikkastiga lill-Italja f'ċerti każijiet però meta niġu mbagħad id-drittijiet taċ-ċittadini Taljani hemmhekk jalqu għajn waħda bħalli kiekum qed jiġri xejn tweġiba tar-rappreżentanza hija wkoll imbarazzanti jekk mhux xar. Nifhem fil-pożizzjoni tagħkom li tiġu hawnhekk tiġġustifikaw xi ħaġa li ilha għaddejja 10-20 sena diffiċli, ġifiri, mux qed naqaf il-personali, nifhem eh, il-pozizjoni tagħkom, però jekk qegħdin naħsbu li se nsolvuha għadin, hekk hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar it-19 il-tiġdid estensjoni Però mhux qegħdin nitkellmu dwar l-estensjoni tal-kejbil hawnhekk jew inkella tat-tessera ta' supporter tal-klab tal-futbol, qegħdin nitkellmu dwar n-nies hawnhekk, n-nies li jrid jaraw jekk jistgħux jixtru dar, jekk jistgħux jibgħatu tfal l-università, jekk jistgħux jagħmlu xi għażliet. U dawn l-affarijiet ma jistgħux jagħmluhom għaliex għall-politika Taljana ma nafx jiġri f'pajjiżi oħrajn, xtaqt nisma' aktar esperjenzi. Xieġri fil-Danimarka, per eżempju, forsi tejdina il-kollega Olken jew inkella l-kollega l-oħrajn fl austria jew l-Iżvezja huwa għassort li l-Unjoni Ewropea taċċetta l politika Taljana għaliex dan il-każ qegħdin nitkellmu dwar xi ħaġa speċifika li għandha valur politiku importanti dawn il-persuni ġew rikattati permezz ta' din is-sistema tat-tiġdid minn klassi politika Taljana li kienu komdi din is-sistema ta' prekarjat. Aħna pajjiżna fuq hekk ġie maħluq fuq il-prekarjat, il-fatt li m'hemmx mekkaniżmi leġislattivi li jagħmlu xi ħaġa biex l autoritajt pubbliċi ma jagħmlux dawn l-affarijiet, dan mhux minħabba eh, irqaqat ta' l-avukati, eh, dawn kienu għazlit politiċi preċiżi ħafna li dwarhom għandna niddiskutu fuq livell politiku u hemmhekk nixtieq nara Unjoni Ewropea b'saħħitha jiena Unjoni Ewropea li sabat idea fuq il-mejda u tgħid le Italja għalina dan mhux aċċettabbli, dan għalina mhux aċċettabbli, jien din it-tip ta' pożizzjoni li xtaqt nara min naħa tal-Kummissjoni. Nirringrazzja ovvjament lill kollega Linora Evi talli talbet li dan il-punt jiġi inkluż tal-li talbet għal dan ismiħ u nittama li din id-diskussjoni tgħaddi għall plenarja issa. B'mod li nenfasizzaw din il-problema li titratta drittijiet fundamentali ta' ċittadini Ewropej. Grazzi. Margaret Auken. Just, just to say, well, the problem exists. Signor Auken, iva din il problema teżisti f'ħafna pajjiżi oħrajn. Eh, Issa ħajkonna il-smieħ eh, dinja xaġa diġi anka fil-Ġermanja, għaddi mali biex għatiġu it-trattati sew assolutament, imma dan nkomplu ndiskutuh fl-ismieħ. Mela bekk nara l-lista ta' kallima, issa għandur fuq il-petizzjonanti kollha. U se nagħtikom żewġ minuti kull wieħed għax għandna ħin, jekk tridu. Jekk ma tridux, fil-każ Nimmexxu, ħajibda Pier Paolo Volpe. Allora, mela, it-tweġiba tal-gvern taljan hija verament tal-mistrija. Bħala ċittadin taljan nitkellem hekk, għax għal darboħra il-gvern taljan qed juża dis-sanzjoni ta' dirigenti bħala sanzjoni diswaziva li fil-fatt mhix ma tipprevedix fil-klawsola numru 5 li l-Istat Taljan jidaxħal miżur effetti, miżuri effettive eh, proporzjonati kif hemm nizzel fis-sentenzi tal-skont il-Qorti ta' Ġustizzja. Dan huwa ir-rispett ta' dritt komunitarju waqt li l-Istat Taljan ma jistax jiġi għaddar boħra biex jgħidilna illi din hija kienet eh, eh, sanzjoni diswaziva. Għalet hekk il-qorti u di ħarġet għall-attenzjoni tal-qorti eh, tal-ġustizja eh, u għaziza Kommissjoni Ewropea di ma tsax tiġi accettata li sal-lum il-Kommissjoni Ewropea ma tintervjenix fuq il-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni illa lix eh, nistennew il-godo Mhux possibbli li sa is-sena il-Kummissjoni Ewropea li mill-2013 sal-lum ma ħarriġ l-ebda e, e, deċiżjoni minn tagħha fl-2014, f'Novembru 2014, meta ħarġet is-sentenza maskolo, messu mill-ewwel kien hemm azzjoni kontra l-Istat Taljan sal-lum fil-proċedura ta' ksur sal-lum għat ma nistawx naraw dawl. Xin il-riforma li sta taljan mill-2013 u 14 ipoġġa fisseħ fuq id-disparita ta' trattament bej ħaddiema oħrajn. Għaliex da ma jisir skont għalmenu l-klausola erba. Ma mlebda fuq riforma sissa, ma risolvit lebda, ma mlebda riforma li, ikka li ikka li ħarġet biex tissolvi din il-problema. Mhux previst l-ebda sanzjoni. Għal darboħra, bis-silenzju tal-gvern taljan, għal darboħra, wieħed irid jiġbet u jattaxaru. U fl-Ital, fil-Sattalja, wieħed ma jistax jara lebda dawl fuq dak li jista jisir biex tissolva dil problema fuq għal dawl ħaddiema. Proċeduri ta' proċessuali għal u allura l-artiklu 96 tal-Kostituzzjoni jrid jitneħħa għax hawnhekk qegħdin nitkellmu mhux fuq kwistjoni ta' rapporti ta' xogħli, ma dan abbuż. Huwa abbuż kif kitbet il-Qorti Kostituzzjonali f'sentenza minnhom. Trid issewwi il-prekarjat, ix-xogħol prekarjat dak li jrid jagħmel u xejn iżjed l-istat Taljan għax inkella nkunu għad-daħ u għardi ridikolo ta' kulħadd. Grazzi ħafna. Elisa Di Matteo? Elisa Di Matteo. Io volevo soltanto fare delle precisazioni. Taqt preċiża xi ħaġa, speċjalment brabta mal-liġi. Anke wara dak li qal rappreżentant tal-gvern referi għal-liġi dik tal-2001 448 fejn kien hemm referenza għal parki l-kategorija li qed nirrappreżenta llum. Il-qasam tal-protezzjoni ċivili fejn kien hemm miktub li fisqallija l-awtoritajiet għandhom jibdlu dan ir-rapport ta' dan ix-xogħol. Skont il-liġi 61 ta' 98 kien ġi speċifikat ukoll li eh, rrid ikun hemm l-użu ta' finanzjamenti li diġà kienu allokati għal reġjun ta' Sqallija, ġifiri fl-2001 kien hemm finanzjamenti għal użu ta' dawn il-ħaddiema sa fl-2010 mbagħad fid-29 ta' Diċembru 2010 il-liġi 24 il-liġi reġjonali fejn insibu f'artiklu wieħed għalfin li ma ma jiġux mitmuma l-attivitajiet ta' ħidma fl-ambitu ta' protezzjoni ċivili. Eh, ir-reġjun irrid ikompli bil-ħidma ta' stabilizzazzjoni fi żmien stipulat mid-daħla fis-seħħ tal-liġi viġenti. Mill-2010 eh, sqallija bil-liġi tagħha stabbiliet li se jkun hemm l-aħħar estensjoni ta' dawn it-tip ta' kontratti sakemm ma jkunx hemm imbagħad l-istabilizzazzjoni fil-180 ġurnata ta' wara f'Diċembru 2016 is-sur Barnaba rċieva l-enneżma estensjoni ta' kuntratt tiegħu skużawna jekk m'għandniex fiduċja fi sqallija fl-Italja. Thank you very much. Chiara Patane. Grazie, Chiara Patane. Grazie, Presidente. Grazie, Presidenta. Nishtiq nisħaq fuq il-fat li mill-punt di vista normativa ma nalebda mem lebda responsabilità illa għaliex jekk huwa veru li per eżempju il rikorrent tiegħi kellu udjenza fissata għal kważi sentejn ilu mid-depożitu tar-rikors, huwa veru koll illum f'Katanja l-imħalfin u maġistrati fuq da suġġett ta' xogħol prekarjat għatu eh, taw kull ma kull ma taw riżarċiment ta' 8 xur salarji li mux biżejjed għal min kien vittma u vittma ta' xogħol prekarjat. U allura jekk minna waħda l-Kummissjoni Ewropea tirrispondi u tejt li tistenna l-aħħar eh, ma nafx kemm sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, tal qorti tal ġustizja tal qorti tal ġustizzja isu lebda sentenza ma kienet bizzejiet minnaħa l-oħra wieħed irrit jara għaliex wieħed irrit jistenna sentejna l ewwel udjenza. U ma jagħtix eh, u laqqas jagħtilok għal rispett lejn l-ħsara l-issir il-karriera jekk ma nirriskjawx li nigarantixxu responsabilità propja għal dal ħaddiema eh, li qegħdin ibatu mhix prekarju. Grazzi ħafna. Thank you very much. Eh, Grazzi ħafna Maria Carmela Di Mattea. Tendi faċċu Ivo. Jiena naqbel ma dak li qalu l-kollegi. L-unika ħaġa li nixtaq inżid hija li l-ewwel smigħ hija huwa f'sentejn, però l-ewwel sentenza toħroġ seba' snin oħra probabbli, dan huwa importanti. Ġifieri prekari se jispiċċaw il-pensjoni u ma jkollhomx id li jkunu ħaddiema full time bil-benefiċċji kollha li dan ifisser, grazzi. Thank you. Alessandro Di Fede. Alessandro Di Fede. Sì, grazie. Grazzi, Presidenta. Nishtiq najt wara dak li diġa l-intqal qabli, diġa unek fis-sede ta' unek it-tweġiba tal-istat taljan miex aċċettabli u tmur kontra kull ħaġ, kull norma li nistgħu nitkellmu fuqha fuq dak li għandu xi ma' sanzjonijiet ta' dirigenti ta' xogħol pubbliku. Miex deterrent u allura e, jiena nixtieq ngħid li il-persuna li jiena Eh, nirrappreżenta eh, għandha kważi 60 sena llum u ila iktar minn 10 snin fi xogħol prekarjat u għandha tifel ukoll li tmantni din huwa eh, t-tweġiba jien ovvjament jien avukat allura irrid niddefendi li rappresentanta tiegħi fl-opinjoni tiegħi din is-sedi għandha tagħti għamel sanzjoni kontra l-Istat Taljan. Grazzi ħafna. Sergio Galliano. Sergio Galiano. Grazie Presidente, io ovviamente condivido quanto... Grazie, jena naqbel ma da li ntqal mill-kollegi dwar it-tweġiba fjakka tal-Kommissjoni kif ukoll tal-Gvern Taljan. Jena nixtieq nillimita ruħi biex intikom idea ta' situazzjoni li f'Novembru 2016 il-Qorti tal-Kassazzjoni ħarġet b'sensiela ta' sentenzi, jiġifieri wara l-luq tal-proċedura ta' ksur min-naħa tal-Kummissjoni, fejn qalet semmi żewġ kwistjonijiet li huma importantissimi. Jiġifieri min jiġi stabilizzat min naħa tal-awtoritajiet bħalma ġew stabilizzati l-allima għaliex kien hemm programm li ma solvix il-problema tal-prekarjat skolastiku taljan dan m'għandux dritt tal-kumpens. Għaliex il-Kassazzjoni qalet li l-istabilizzazzjoni torbot ma dak li kien sar ħażin, ġifiri inti eh, ġej stabilizzat, regolarizzat u m'għandekx dritt ġifiri għal kompens. Il-ħaddim privat fl-Italja għandu dritt għal tiġdid ta' xogħol tiegħu meta jkun hemm abbuż u apparti minn hekk għandu dritt tal-kompens tad-dannu eh, skont ċerta rata u dan huwa ksur tal-klawżola erba id-differenza tal-trattament għaliex eh, meta il-ħaddim ġie regolarizzat il-ħaddim pubbliku imbagħad ma jkunx hemm ir-raġuni għalfejn l-istat Taljan jiddefendi id-differenza tal-trattament, ġifieri, il-kumpens ma ma jsirx. Is-sitwazzjoni naħseb għandha tkun ugwali, Etnej tnejn li huma għandhom dritt ta' xogħol kif ukoll il-kumpens tad-dannu. Lan x'inhu eh, fil-verità, x'jiġri? Jiġri li l-ħaddiema li rekorrew għal-qorti fl-modi u kellhom kumpens skont din is-sentenza, dan il-kumpens iridu jtoħlura minħabba l-fatt li ġew regolarizzati bis-saħħa ta' sentenza tal-Qorti Ewropea wara sentenza maskolo. Però mhux biss minnu vittma ta' abbuż u e, jaħdem fl-iskola rrit juri huwa stess li għandu xogħol vakanti fejn wieħed mill-prinċipji fondamentali stabbiliti mill-Qorti ta' Kassazzjoni Taljan huwa il-prinċipju tal-avviċinament tal-prova, jiġifieri l-obbligu ta' min ħaddem li jipprova li jeżisti jew ma jeżistix post vakanti, però hawnhekk f'daqqa waħda ikun hemm eh, bidla fil-pis tal-prova. Biksur l artiklu 46 tal-karta u artiklu 6 tal-istess karta tad-drittijiet tal-bniedem. Intem l-intervent tiegħi b'nota waħda. per pereżempju, aħna għandna sitwazzjonijiet li fihom eh, ċerti reġjuni li meta jippubblikaw fuq l-internet, fuq l-internet kif huma mamul il-komun jaqsmu l-ħaddiema tagħhom bej 150 eh, ħaddiema full time u l-50 ħaddiema b'kuntratt eh, eh, definit. U dawn ilhom kontrat definit 20 sena, ġifri dawn in-nies li qegħdin irrappreżentaw huma nies li mhux ġew mqabda hekk bħala pjaċir dawn huma nies li jokkupaw postijiet stabbli u permanenti jekk il-prekarji kollha eh, jisparixxu is-sistema tikrolla. Ġifier id-deċiżjoni li Ngħaddu għall plenarja b'din il-problema hija deċiżjoni bla dubju importanti. Grazzi. Eh, signora Presidente. Eh, signora President, jina smajt b'attenzjoni kbira l-interventi li saru qabli osra biex ngħid sew tar-rappreżentanti Taljani u l-Kummissjoni. Aħna konna qed nisperaw li nagħtukom kontribut dirett minn tal-Kummissjoni għax is-Sur Taljanu u jien u jien stess aħna difensuri tas Sinjura Santoro fil-kawża mit-Tribunal ta' Trapani. Konna din nistennew it-traduzzjoniet tal-osservazzjoniet bil-miktub li fosthom hemm ukoll il-pożizzjoni ġdida tal-Kummissjoni Ewropea. U allura stajna nifmu minn hemm x'kienet il-problema li għabbażi tagħha waqfet il-Kummissjoni Ewropea f'dak li għandix sasam l italja u li ipprovokat dan kollu. Sfortunatament da ma sarx imma jien nirringrazzja l kummissjoni tal-inizjattiva plenarja tagħha nixtieq nagħti l-Kummissjoni żewġ biċċiet ta' informazzjoni. Wieħed, Sinjora President, Mr. Fernand li huwa eh, ġudikant fil-qorti f'kawża Valenza e oħrajn. Is-Sur Fernand fil-kulleġġ tal-qorti tal-kulleġġa li hu l-istess tas-sentenza maskola, jinsisti li m'għandux xaqsam l-istat Taljan f'dal każ u wieħed irid japplika il-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni anke minn dak li daħal fi xogħol skont rakkomandazzjonijiet qed nitkellmu fuq ħaddiema prekari tal awtoritajiet indipendenti li huma awtoritajiet li saru li ġew formati l-Italja għall-applikazzjoni korretta tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Imma min mbagħad daħal mingħajr kompetizzjoni ġi garantit il-xogħol plenarju, ix-xogħol għal dejjem imma oħra għall-oħrajn stabilità normativa ma ġiġ garantita u s-sur Fernund u l-Qorti ta' Ġustizzja għallu e, fu toqgħodu titkellmu fuq dal-artiklu 97 e, konkorsi pubbliċi ma tagħmlux. Unbat niġu għal din is li nirrepetu li sissa fejt li smajna mill-Qorti ta' ġustizja fil-kawża Papajira, Simra President fil-kawża Paparija, Rocco Paparija prekarju. 30 sena, 30 sena ta' prekarjat liem tal-mużika xista jistabilizza iżjed maestro tal-mużika. Jina ma nifimx fil-mużika, imma nifhem li persuna li organizzat banda ta' mużika fawsta għal 30 sena għandu dritt għal xogħol eh, definit. L-aħħar avvis l axar notifika nixtnat il-Kummissjoni fuq din il-sede il-problema il problema ta' stabilizzazzjoni ta' stabilizzazzjoni dan nuqqas ta' stabilizzazzjoni ta' xogħol huwa minħabba nuqqas ta' finanzi. Franza, Portugal, Spanja, Greċja biex nistabilizzaw l-affarijiet. Irridu ninvestu. Għalina fil-qorti tal-ġustizzja seda li hija serja, imparzjali, f'Marzu 2014 skont il-sentenza Masko Aħna ħriġna bid-dokumenti minnaħa tal-Istat Taljan u mill li fuqhom stabilizzajna il-prekarjat tal-iskola i-provoka e, tifdil ta' miljuni ta' euro. Basta inżommu l-prekarjat. Jiġifieri Ix fil-mix ta' finanzi, meta nitkellmu fuq din il-problema tridu tkun tafu li probabbli il-problema tal-austerity m'għandix taqsam mal-istabilizzazzjoni ta' xogħol prekarju. Aħna tajjeb, huwa tajjeb għalina għall-istat Taljan li intfatlu l-flus li nifrankaw met fuq il-prevediment li fuq il kummissjoni Ewropea bla motivazzjoni arkivjat dan il-kas ġiet tgħid lilkom illi kollox mhix isew, li l-istat Taljan mhix isew, għax ir-rapport fuq il-petizzjoni tal-3 Wissu 2016 e, e, koll għalulkom kollox mhix isew, kollox hija f'postu hija gidba. Mhux veru, mu veru xejn hemm miljuni ta' nies li għaddejjin minn xogħol prekarjat fl-iskejjel u li għadhom supplenti u li m'għandhomx il-post fiss. Bispiża li bi 3 miljoni biss, għax inti tassumi per daħal persuni qatt ma ħadmu. U żomm id-dar nies li jibqgħu jaħdmu b'mod prekarju. Din hija problema Sinjura President, li hemm bżonn tiġi tiġi studjati, studjata b'mod sħiħ, inkluża dak finanzjarju. Il-Qorti ta' Ġustizzja punt 110 ta' sentenza Masko ma jeżistux raġunijiet finanzjarji li għandhom jiġġustifikaw din il-problema. Imma ma qalitx fuq ir-raġunijiet finanzjarji għalet li fil-mument li verifikat mod konkret li raġunament għamen finanzjarji ma jizistux Grazzi ħafna tajt il-President. Grazzi, Signor. Mela ħaniprofaw nikkonkludu. Għawek kemna skambju interessanti ħafna u jina fil-fat nishtiq nirringrazzjakom kollha tal-li tajtuna tant informazzjoni. Eh, eh. Issa, Dinja xi ħaġa hija suġġett li huwa qalbna ħafna, naturalment daw il-petizzjonijiet ħajnżammu miftuħa. U aħna ħerqana illi nirċivu aġġornament mill-Kummissjoni speċjalment fuq il-proċeduri ta' ksur u fiex ikunu waslu. Kull waħda minnhom. Informazzjoni bil-miktub jekk jaġobkom għaliex Eh, Jidispeċi najt li it għom l illum ma kienieċ bizzejiet, miskom weġibtu ħafna ħjar, miskom tajtu ħafna zet informazzjoni. Per eżempju, il fat li f'jannar tal-2017 ftit tal-ġematilu, il-servizzi tal-DG Empel informaw li l-petizjonant li wara talba ta' informazzjoni mill-Ombudsman Ewropew ser jagħtu l petizzjonant tweġiba dettaljata. Jira, staġib li ma semmejtu xejn dwar dan, għalhekk nistenna li tagħtu informazzjoni dettaljata fuq dan is-suġġett li x'aħna maħniex edewa tal-ombudsman, aħna naħdmu fl-imkien ma' l-ombudsmanu li għandkom ittuna l-istess informazzjoni bħall-ombudsman Ewropew. Tajjeb. Mela, nerġa' ngħid dina il-kwistjoni mhux il-petizzjonijiet per se imma dan is-suġġett ser nerġgħu diskutuħ fis-smieħ li jkun hemm fil-ħarifa. U nistenna anke l-kontribut tagħkom f'dak l-avveniment. Imbagħad naraw x'miżuri nieħdu. Issa, lill awtorità Italjani l rappreżentanti mill-rappreżentanza permanenta, permanenti Taljana nixtieq nuri it-tħassib kbir tiegħi. Għaliex dan qed jitħalla jseħħ u jkun ripetut sena wara sena wara sena. Dan verament mhuwiex xira ta' stat membru ta' unjoni Ewropea fis-sena 2017 kien ġobkom din hija mġiba ħażina u weħilsu minna. Naħseb illi dak li qed naraw jiġri hawnhekk dejjem tirrepeti ruha. Nirringrazzja l-petizjonanti tal-li vjaġġaw distanza stan twila biex jiġu għawek. Kien interessanti ħafna nismakom u ħana ħanżommu f'kuntatt. Ippermettu li ħana laq daċen dan il-punt għal xena għandi bżon nitlaq. Qabel nitlaq nixti nilqa sinju li jgħad bil-qeda fuq wara net Sir Morten Rasmussen illi kien jaħdem bħala amministratur fil-Kumitat eh, Peti ftit ta' żmien ilu mhux ħażin fil-fatt, ħadem sal-2004. Nilqa' hekk, nħogost nilqa' hekk, u kif qed tara aħna għadna nikkumbattu hawnhekk biex nippruvaw naqdu liċ-ċittadini Ewropej. Nittama li issa qed eh, gawdi minn liberu li għandek, imma saraħ moħħok aħna hawnhekk għandna qed naħdmu. Mela, jiena ser kolli nitlaq ser nħalli il-presidenza f'idej Sinjura Staras Fergut.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 Bueno, muchas gracias. Me comentan de los servicios. Grazie ħafna. E L-amministrazzjoni e kien tajni li sinjor Koneva tixtieq intervjeni fuq il-punti l-oħrajn biex nagħlquhom. Iva, skużani kien ejja intervjeni. Jiena ma naħsibx l-affarijiet għandna nħallhom hekk. Naħseb li rridu nagħmlu mistoqsija orali fil-plenarja u għandu jkun hemm ukoll votazzjoni fuq dawn il fuq dan il-kontratti prekarji jrid nkunu effiċjenti fil-mod kif nindirizzaw dan is-suġġett għax inkella. Ma naħsebx nistgħu ngħidu li nkunu tagħmejna proċedura ħan insist mal dan. Mela, ħadna nota. Issa, li ġaraw peress li il-President kien diġa dik dak il-sujġett. Ħanikdbuħ fil-minuti tal-laqa u l għoddim li diskutu missa mux ħana nerġa niftaħ il-punti li kienet għatalet il-president. kif najt, ħadna l għotan diskutu fil-qat tal-koordinaturi, mela, naddu ekk għal-punt numru 17, għanna erba petizjonijiet b'kollox, Iva, Eleonora. I want to make clear that... Rrit nkun li jina u koll nappoġġa dak li għalet Sinjura Koneva. U għak il-punt tal-għanijħ lajr wis naħseb. Jena u koll nemmen illi irridu namlu eh, mistaqsija bil-fom u nitolbu rizoluzzjoni. Għalek, nitalba li ħattu nota u nerġaw nidiskuzza l-punt fil-laqa ta' koordinaturi li jmiss. Iviva għanna eh, fil-laqa ta' koordinaturi nistaw nidiskutu imma Peress li kena ħafna kellima li telqu għalli xaħsbu dak il-punt hinala, jina kull mestan għamela għek, nieħu nota u nitkellem għal president Mela l-petizzjonijiet zero eh, zero 08 2016 hija dwar il-allima li jaħdmu fuq kontrat fil-Portugal. Il-petizzjoni wieħed 1956, petizzjoni Portugiża wkoll, fisem l-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Allima fuq kontrat li hija dwar kontratti ta' terminu fiss, bata mill petizzjoni 003 ta' Sur Pedro Marinho l Portugiż fuq il-kondizzjonijiet tax xogħol. U l-petizzjoni 0182 u kol Portugiża fisem il-għalima Portugiżi għal ġustizzja għawek għanna atlet firem u dinja dwar rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali. Wasanna f'punt 17 tal-agenda u għalek għaddi fisem il-petizjonanti għaddi l-kelma. Anzi, il-petizjonanti mux għadin għawek, mela, għaddi l-kelma direttament il-Kommissjoni l-Sinjora Gillian Moore. Grazzi, President. Pala introduzzjoni, xtaqt ngħid li naturalment il-Kummissjoni tieħu l-kwistjoni tali tal-prevenzjoni tax-xogħol prekarju b'serjetà kbira kemm jiena u anke l-kollega naħdmu fuq dan il-kwistjoni ta' eh, kontratti fuq bizmin eh, fiss u naħdmu biex nassiguraw li kien hemm forzar ta' direttiva rilevanti fl-istati membri li minnom minn għandhom nirċivu l-menti. Għalek dak huwa punt ġenerali xtaqt nagħmel aħna qed naħdmu b'serjetà kbira biex ikun hemm il-forzar tad-direttiva. Issa kif issemma fid-diskussjoni li għandna kif smajna d-direttiva hija bbażata fuq ftehim qafas ma' l-imsieħba soċjali. Ħana dikom ftit sfond għal dak li ħanajt fuq daw il-petizzjonijiet. Forsi tajjeb li ngħid xem eżat fid-direttiva hemm żewġ klawżoli. L-ewwel klawżola titlob li kun hemm trattament indaqs. Din il-klawżola tgħid li ħaddiem fuq kontratt fiss irid jiġi trattat bl-istess mod bħal ħaddiema komparabbli sakemm m'hemmx eh, xi ġustifikazzjonijiet oġġettivi. Imbagħad it-tieni klawżola hija dwar prinċipju illi smajna ħafna dwaru Iġifiri, illi l-istati membri għandhom jintroduċu miżuri biex jipravjenu abbuż minn kontratti fissi suċċessivi. Dak hija direttiva li tfaslet mill-imsieħba soċjali. U eh, dik id-direttiva għalina tistabilixxi l-parametri illi eh, jiddeterminaw x'tista' tagħmel kummissjoni. Issa dwar dawn il-menti mill-petizzjonanti Portugiżi Għawek kom eżempju tal komissjoni għed tiħu azzjoni biex ikun hemm il furzar Bħala riżultat ta' għadd eh, tal-menti li ġefet il komissjoni mill-2009 qudiem, il-menti dwar eh, għallima li jkunu fuq eh, kontratti fissi suċċessivi fiskajjel fil-Portugal, il-Komissjoni fetħet proċedura ta' ksur kontra l-Portugal fl-2010. Kien hemm ħafna diskussjonijiet mal-Gvern tal-Portugal, mbagħad wara eh, itra ta' notifika formali wara opinjoni li l-Kommissjoni batet lil Portugal l-autoritajiet Portugiżi introduċew ċertu eh, tibdiliet leġislattivi li ifissru illi eh, intlaħqu il rekwiżiti li hemm fid-direttiva għafas siġifiri bħala riżultat ta' azzjoni mill-Kummissjoni il kommissjoni rati li l-Portugal ħa azzjoni bidel il-leġislazzjoni u għalhekk il kommissjoni jizet illi il-leġislazzjoni Portugiża issa kienet konformi. U għalhekk fil 2015 il-Komissjoni għalqet il-proċedura ta' ksur. Biex nipreċiża xi ħaġa fil-fatt din il-ġimgħa wara diskussjoni li kellna mal-Onorevoli Sofia Rivejra li hija eh, membru parlamentari din hija parti manka minn dan il-kumitat, konna informati illi jista' jkun li din leġislazzjoni Portugiża ma tapplikax għal gżejjera Azores għaliex eh, dak origin apparti u dwar dak qed nistennew informazzjoni addizzjonali. Dak kien l-ewwel punt. Ġibri l-Kummissjoni ħadet azzjoni il-Portugal irranġa il-leġislazzjoni, il-Kummissjoni reġa tażaminat il-każ, u mbagħad il-każ il-proċedura ta' ksur Wara li nqalqet il-proċedura ta' ksur, Kummissjoni marċivit lebda il-ment eh, dwar kwestjonijiet ta' trattament mhux inda bejn għallima temporani u għallima fuq kontrat eh, permanenti. Ġveri, komissjoni ħadet azzjoni biex t-prevjeni li ma l-nuqqas ta' trattament indaqs u wara l komissjoni irġeviet il ilmenti dwar pereżempju l-iskala tal-pagi u l-sijat ta' xogħol u bekk il komissjoni bdiet tinvestiga dawn il-każijiet flimkien mal-awtoritajiet Eh, Portugiżi dan kien parti mill-proċedura hekk imsejjaħa EU Pilot. U kien hemm din investigazzjoni. Dan fissret li kien hemm skambju ta' informazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Awtoritajiet Portugiżi u proċess li fil-fatt għadu għaddej. Imma mela dak biex naġġornakom eh, dwar fiex wasalna f'dan petizzjonijiet. Tajjeb, grazzi. Għaw xi membru li jixtieq intervjeni? is-surjar. Il-petizzjoni trid tibqa' miftuħa bbażi ta' dak li smajna mill-Kummissjoni għad nieħu gost nisma' lill-Kummissjoni reaġixxiet. Forsi kieku l-kwistjoni mhix daqshekk waħda ta' dwejja wieħed ikun jistanka jitbissem meta jara b'kemm joħorġu affarijiet l-istati membri. Rajna dinja problema pjuttost mifruxa. Kull stat membru jipprova jisib mod kif idur ma' direttiva b'bażi tal-tradizzjonijiet tagħhom. Aħna għandna ċertu valuri Ewropej. Li rridu nirrispettaw għalhekk nitlob li il-petizzjoni petizzjoni tinżamm miftuħa. Tajjeb naħseb hija proposta tajba, vera nisimgħu minn Peter. Nistgħu nżommu din il-petizzjoni miftuħa u nistennew informazzjoni fuq dawn il-menti ġodda li ġebiet il-Kummissjoni fuq din il-kwistjoni tal-Gżejra Sorex. Mela ħanżommu l-petizzjoni miftuħa u nistennew minn għand il-Kummissjoni. Nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss, punt numru 18 fuq l-aġenda li jġbor ħames petizzjonijiet kollha ġejjin mill-Valencia minn petizzjonanti differenti din huma dwar ksur fuq id-direttiva ta' kontratti fissi mill-Gvern ta' Reġjun tal-Valencia. Il-petizjonanti mhux qegħdin hawnhekk mela nagħtu l-kelma għal darb'oħra lill-Kummissjoni. <coughs> Julian Moore jew inkella dana trama. Kjoġobkom. Thank you, Madam Chairman. Um... Grazzi. President? Wara l-mendi li l-Komissjoni ġiviet fl-2012 u 2013, il-menti li kienu jgħidu li minħabba miżuri li ġew introdotti fir-Reġjun Autonomu ta' Valencia ħaddiema fuq kontratti fissi tnaqsulhom is-sijat tax-xogħol tagħhom u bekk tnaqsitilhom anke l-paga. Allura, il-Komissjoni bdiet investigazzjoni skont eh, bil-pjattaforma EU Pilot. Bdiet investiga jekk dawn l-allegazzjonijiet kienux minnhom u bdiet tiddiskuti mal-Gvern Spanjol ir-raġunijiet. mill-investigazzjoni u mill-iskambju ta' informazzjoni li kien hemm permezz ta' EU Pilot, il-Kummissjoni ġiet informata illi Reġjun Awtonomu ta' Valencia irtira din il-miżura b'effett mill-ewwel ta' Jannar 2014. Allura, l-investigazzjoni dwar din il-miżura partikolari jingħalqet u l-Kummissjoni jidrila illi dina il-kwistjoni partikolari tintemma wek. Barra minnek nista' ngħidu il-Kummissjoni naturalment ħadd kompli eh, tagħmel monitoraġġ dwar jekk kemx konformità mill-Gvern ċentrali Spanjol u anke mill-Gvernijiet ta' Reġjuni Awtonomi. Jekk hemm biex tara jekk hemmx rispett lejn il-prinċipju ta' trattament indaqs fis-settur pubbliku. Kommissjoni ċivit ukoll il-menti oħra dwar trattament mhux indaqs bejn ħaddiema permanenti u ħaddiema fuq kuntratt uh, e, fiss. U għabbażi ta' dan, kien hemm żewġ każijiet ta' ksur illi infetħu u għadhom miftuħin. Nixtaqt nisħawa illi il-kwistjonijiet illi taqajmu fil-petizzjoni madniex qed ninvestigaw, max naħseb illi ġew salvuti. Il-Kommissjoni korrespondijiet ma' wieħed mill-petizzjonanti minn dawn il-petizzjonijiet mal-Valencia għaliex il-petizzjonant rrit xi tip ta' kumpens għal dak illi kien ġarrab eh, fil-passat. Imma dwar din il-kwistjoni, il-Kommissjoni tixtieq tgħid li f'ċirkostanzi bħal dawn fejn għandek individwu li qed ifittex kumpens minħabba li kunem hemm ksur ta' liġi, F'dawk il-każijiet il-Kummissjoni ma tistax tieħu azzjoni qoddim id-danni li jkunu sofrew dawn l-individwi. Dika huwa każ illi l-individwu irid jiftaħ qudiem orti nazzjonali. Ma ma kienx hemm iżgħat kuntatt mal-petizzjonant dwar dan, u wara investigazzjonijiet intensivi tagħna wara diskutejna mal-awtoritajiet Spanjoli U rajna li l-miżura minnaħat tal-Gvern ta' Valencia ġiet irtirata mela aħna nqisu dil kwistjoni solvuta. Tajjeb mela, Peter. Forsi, irrid ikonna l-kuraġġ li nagħlqu din il-petizzjoni u l-informaw il-petizzjonant. Jekk hemm xi fatti fit-tweġiba li ġiva l-petizzjonant li jaħseb li mhumiex vera, mela jista' jerġa' Għalek, Għalhekk, nissuġġerixxi li nagħlqu din il-petizzjoni, ninformaw lill petizzjonant u jekk ma toġbux it-tweġiba, jerġa' jiġi qudiemna hekk. Mela, nistgħu anzi, Sinjora Kuneva. Jiena nippreferi jekk ma nalqux din il-petizzjoni għaliex petizzjoni waħda ġiet solvuta l-oħrajn le. Mela, li qalet il-Kommissjoni huwa li dawn il-petizzjonijiet partikolari ġew solvuti għaliex il-Gvern tar-Reġjun ta' Valencia Grazzi għall-intervent tal-Kommissjoni u anka maħabba l-fatt li nħarġet sentenza mill-Qorti Suprema tal- reġjun ta' Valencia, b'riżultat ta' dak il-liġi nbidlet. U għalhekk mill-ewwel ta' Jannar tal-2014 kien hemm adattazzjoni tal-liġi u ġiet introdotta eh, ġi introdott trattamenti iżjed indaqs. Għalhekk huwa meqjus li dawn il-petizzjonijiet huma solvuti. Grazzi għax xogħol tal-Kummissjoni u tal-Qorti, il-Gvern irranġa il leġislazzjoni li ma ġiġ solvutu mal-menti ġodda imma dawn ma waslux għoddim il-Komitat Peti jekk jaslu għawek nindirizzawhom ukoll imma dawn il-ħames petizzjonijiet partikolari huma salvuti għalhekk naħseb illi nistgħu nagħlquhom. Però kif qal Peter ukoll jekk xi wieħed minn dawn il-petizzjonanti eh, jafżana fuq każijiet oħra, nerġgħu niftħuhom, imma dawn huma salvuti. Jekk jogħġbok. Imma il-kwistjoni ta' trattament indaqs bejn is-settur privatu pubbliku għadha ma nalqitx. Iva ma mhux f'dawn il-petizzjonijiet. Mela, għanna l-petizzjonijiet ta' Anħela Parisio Bernardo Barber, Emma Rar, Carmen Sanchez u e, eh, Teli Andres. Dawk huma maluqin. Dawn iridu nagħlquhom, ma da ma jfissirx li ma jistawx jinfetħu ħrajn il-qoddim, pero dawn solvuti. Għalek, il-proposta tiegħi li nalqu dawn il-petizzjonijiet imma dejjem nitolbu l petizzjonanti li sabiex jekk għandhom informazzjoni oħra jgħidulna nkun nistgħu nerġgħu niftħu l-każijiet mela. Għandu l-punt 19, iġifiri l-fact-finding viżiet għall-Iżvezja li seħħet fil-21 ta' frar ta' din is-sena għalunna li dan il-punt ġi post-post biex ikun nid niddiskutuh fil-sessjoni ta' l-24 u 25 ta' April. Għalhekk, sa' tnejn ta' Mejju jistgħu jitresqu rakkomandazzjonijiet. Iġviri, il-skadenza rakkomandazzjonijiet ħajkun 30 ta' Mejju fit-tlieta u il-votazzjoni ħatkun fis-27 ta' April tal-2017. Tajjeb? Mela, naġġornaw is-sessjoni, grazzi. Thank you.